Good morning, everyone. Nodma tajba, kulħat. Unilqa għal dan il-workshop smieħ fuq il-protezzjoni ta' drittijiet tal-persuni b'dizabilitajiet. Daġi organizzat mill Departiment tal-Policy għal drittijiet tal-ċittadini u affarijiet politiċi soċjali. Il nibda b'xi informazzjoni teknika li miex interessanti ħafna pero importanti Nishtiq ninformalkom illi għanna l-interpretazzjoni bil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea b'xi eċċezzjoni, per eżempju l-Kroat, iċ-Ċek, l-Eston, l-Eston, il-Litwan, il portugis u Sloven. L-innovazzjoni l-lumi li għanna interpretazzjoni anki fil-lingwa tal-Unjoni tal-sinjali eh, internazjonali u anki għanna velot typist u eh, eh, nishtiqkom tkunu informati anki full fat li dan il-workshop huwa web streamed u l-intervenzjonijiet kollha tal-parteċipanti u tal-kellima se jiġu eh, reġistrati. Kif diġa għat il-workshop hija parti minn ċiklu ta' avvenimenti annwali li l-Kumitat tagħna jorganizza fuq il-protezzjoni, fuq ir ruol ta' protezzjoni il-Kumitati prova jaqdi fil-kontest tal-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Kif nafu din il-konvenzjoni hija l-ewwel trattat tal-ġnus maquda li trattat esklużivament b'kwistjonijiet ta' disabilità u l-ewwel trattat tal-drittijiet tal-bniedem li l-Unjoni Ewropea eh, firma flimkien ma' l-istati membri individuali, ni ħaġa tajba. Il-konvenzjoni tiżgura li il-persuni b'disabilità eh, fil-fat jistaw jużaw id-drittijiet tal-bnidem u eh, eżistenti b'mod ugwali bħal kulħadd. Il-Kumitat Soċjali Eh, flimkien mal-Komitat tal-Libertajiet ċivili kif ukoll tal-petizzjonijiet jirrappreżentaw il-Parlament eh, fil-qafas tal-ġnus maquda. dan il-qafas jiproteġi, monitorizza eh, l-implementazzjoni fuq kwistjoni ta' kompetenza EU. L-Sinjura Rosa Estera Sferagut qed rappresenta l-Kumitat f'dan il-qafas. U lum se jkoll se, se tkun il-president tal-ewwel sessjoni. Se sada ma waslitx ma nafx għaliex fħabba traffiku forsi jew xi ħaġa oħra li ma nformawniex, però jiena eh, xorta ħsibt li kellna nibdew l-avveniment tagħna u jiena nista nfunġi ta' presidenza kemm sali. Il-Kumitat eh, tagħna irċeva fl ħar snin eh, ħafna petizzjonijiet minn persuni b'diżabilitajiet eh, fl-Unjoni Ewropea kollha. U dawn il-petizzjonijiet riguardaw kwistjonijiet bħala l-aċċess, l-użu tal- lingwa ta' sinjali, il-ratifikazzjoni tal-Trattat ta' Marrakesh, l-aċċess għall-edukazzjoni u għat-taħriġ u l-aċċess anke għas-soq ta' xogħol. Il-Kumitat ukoll eh, di sena kien attiv fuq dossiers li riguardaw id-disabilità. Adottajna opinjoni eh, fuq it-trattat ta' Marrakesh f'jannar ta' din is-sena u mbagħad fi frar adottajna il-pożizzjoni fuq il-liġi ta' aċċessibilità Ewropea u xar li għadda tajna u koll opinjoni fuq l-implementazzjoni tal istrategija ta' disabilità Ewropea li se tkun inkluża fir-rapport li se jiġi preparat mill-Kumitat tal impigi fuq din il-kwistjoni. U aħna għal daqstant għamilna il-partitana u adottajna ħafna liġijiet waqt illi aħna nilqaw il-ftejm interistituzzjonali biex nimplementaw it-trattat ta' Marrakesh fil-liġi tal-copyright, aħna nilqaw anki ir-ratifika ta' trattat ta' Marrakesh minnaħa tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kollha tagħha. Il-workshop tal-lum se jibda bi prezentazzjoni ta' studju li ġi mitlub mill-Kumitat Peti u komissjonat mill-Dipartiment tal-Politika tal-Policy tagħna fuq l-edukazzjoni eh, għal persuni b'disabilità. Għanna il-professur Serge Ebersold eh, mana u li huwa wieħed mill-awturi tal-istudju u il-professor Ebersold huwa soċjologu eh, u riċerkatur illi pubblika ħafna studi fuq l-esklużjoni, l-inklużjoni u l-disabilitajiet Wara li nisimaw il-professur, inkomplu mbagħad bżewġ sessjonijiet eh, panels ta' esperti l-ewwel waħda hija l-kuntest internazzjonali Ewropew UNCRPD u l-Unjoni Ewropea. U tieni sessjoni eh, tifoka fuq il-protezzjoni legali u soċjali għal persuni b'diżabilità. Kif semmejt, l-ewwel parta l-ewwel parti ħad tiġi eh, ħatkun taħt il-presidenza ta' Sinjora Estarat Ferragut jekk tasal u tirrappreżenta l-Kumitat tagħna fil-ħidma tal-Parlament fuq EU eh, e UNCRPD u anki fil-network ta' disabilitajiet. It-tieni sessjoni mbagħad eh, il-president tagħha se tkun Michela Ġufrida, kollega U issa jena eh, onorata nati il-mikrofonu l-professor Bersolt għal prezentazzjoni tal-istudju. Grazzi, President. Tali tajtni l-mikrofonu u tajtni l-opportunità biex niprezenta il-ħidma li saret flimkien ma' kollegi fuq l-edukazzjoni inklużiva għal persuni li jitalmu b'dizabilitajiet L-ewwel net nixtiequ ngħidu li l-iktar ħaġa importanti hija li l-edukazzjoni inklużiva m'għandix definizzjonijiet internazzjonali. Waħda mir-raġunijiet għal dan huwa illi l-edukazzjoni inklużiva u l-edukazzjoni in ġenerali hija kwistjoni nazzjonali. U biex nifmu eh, l-edukazzjoni inklużiva tiddependi minn pajis għal pajis skont kif Eh, huma eh, għandhom skont il-sistema ta' edukazzjoni kif nun kwadrat fil-pajis. Mem lebda mm, definizjoni internazjonali fu eh, e-, edukazzjoni inklużiva. L-edukazzjoni inklużiva hija mira importanti għal ħafna pajjiżi u aħna minna riċerka fuq ħafna suġġetti fl-aġenzija tagħna U dan il eh, xol juri illi l-edukazzjoni inklużiva mux biss hija mira importanti, imma ħafna minn dawn il pajizi anki zidu in-nefqa fuq l-edukazzjoni inklużiva u dana minkejja il krizi ekonomika. U riċerka f'ħafna studi jibżaw li l-edukazzjoni inklużiva forsi ġiet Eh, limitata imħabba fuq kwistjonijiet eh, finanzjarji mħabba l-krizi, ma mux dejjem eh, kienek u kienem ħafna pajizi li zidu nefqa. E, ħaġa oħra li nixtieq nixħaq fuqha fl-introduzzjoni hija illi waqt li l-pajjiżi huma appoġġati mill-organizzazzjonijiet internazzjonali bħal Kommissjoni anki Ewropea, UNESCO bil-guidelines tal-policy, ma appoġġati mill-ġnus maquda eh, bil-konvenzjoni illi l-President eh, semma u anki b'attivitajiet bħal attivitajiet ta' peer learning u anki ta' attivitajiet ta' counseling illi jippermetti li l-pajizi jiskambjaw es esperienzi, prassi tajba, eccetera. L-edukazzjoni inkluziva in kwanto tali timmira f'ħafna pajjiżi f'kważi kollha biex iġib flimkien equity u l-performance. L-edukazzjoni inklużiva hija mezz biex ittejjeb il-kwalità ta' sistema edukattiv f'ħafna pajjiżi. Qed nipprova jiena nirsolvi hawn dawn problemi tekniċi biex nbiddel is-slides. L-edukazzjoni inklużiva aħna narawha bħala risposta f'soċjetajiet dejjem iktar komplessi u diversi. U, u tara din id-diversità mhux bħala xkiel, imma bħala mezz biex inġibu fl-imkien il-performance u l-equity. Din hija pjuttost importanti li nisħu fuqha illi id-diversità hija assi, valur miżjud biex intejbu l-kwalità tal-assistenza tal assistenza tal l edukazzjoni U l-edukazzjoni inklużiva hija relatata mill-qrib ma' approċ ġdid għall-iskola. Approċ ġdid illi jersaq lem mill-edukazzjoni one size fits all lejn approċ iktar immirat billi nindividualizzaw il-talim, jinipersonalizzaw u, u namlu talim flessibli Pratikament l-edukazzjoni inklużiva timmira biex iżid l-abilità ta' sistemi biex jirrispondu għal bżonijiet individuali tal-persuni li qegħdin jitalmu. Huwa bidla, hija bidla importanti fl-opinjoni tiegħi għax tirrigwarda il-diffikultajiet ta' min jitgħallem mhux biss marbutin mal-karatteristika tagħha ma tal-inabilità tal-iskejjel biex jikkompensaw għal pożizzjonijiet ta' tluq differenti individuali illi pratikament ifisser li l-edukazzjoni inklużiva eh, tassumi li kull bin jitalem għandu bżon individuali u se jiġi eh, appoġġat fil-karriera tiegħu edukativa. Meta wieħed is li d diffikultajiet ta' min jitallem huma marbutin mal din l-inabilità tal-iskejjel biex jikkompensaw għal pożizzjonijiet ta' tluq differenti. L-iskejjel għandhom jappoġġaw eh, l-iktar dajfa billi jinkoraġġixxu l-iktar qawwijin biex jimxu l-iktar il-qoddim possibbli. Għal daqstant jinkoraġġixxu kull persuna li titgħallem f'dan is-sistema. U din il-bidla titlob illi l-iskejjel jiżviluppaw ambjenti inklużivi ta' talim eh, illi huma adegwati għal bżonnijiet ta' kull persona li titgħallem. Dan ifisser illi pratikament l-iskejjel għandhom jaħdbu fuq l-ambjent, fuq l-organizzazzjoni tal-iskejjel, fuq il- kif il-metodi ta' talim qed jiġu żviluppati, kif, kif, kif jiġi mifhum il- eh, it-taħriġ tal-għallima biex ikun aċċessibbli għal bżonnijiet ta' kull persuna. Imma, jekk l-edukazzjoni inklużiva hija marbuta mal ma din il-kombinazzjoni ta' performance u equity, saret dejjem iktar mezz biex nimplementaw id-dritt għall-edukazzjoni. U dritt għall-edukazzjoni hija dritt kompless. ma nafx hekk qed nafas il-buttuna tajba biex nbiddel is-slides, illi iġib flimkien dimensjonijiet differenti. E, il-dritt għal kuxenza jfisser illi l-edukazzjoni inklużiva għandha tagħti opportunitajiet ta' aċċess ugwali. U edukazzjoni inklużiva hija mezz għal placement fil-edukazzjoni mainstream. Il-persuni bl-edukazzjoni e- qed jiġu protetti għax l-aċċess għal mainstream education hija qed tiżdied b'opportunitajiet eh, ġodda eh, għaliex dan l-aċċess tejjeb l-inklużjoni soċjali tal-persuni, jitnaqqas l-faqar u tipromovi anki l-impenn soċjali u ċiviku. Però dan mhux biżejjed. Id-dritt tal-edukazzjoni għandu jagħti anki lil persuni li talmu eh, b'opportunitajiet ugwali għat-talim u jitwassal ukoll għal edukazzjoni inklużiva mux biss bħala mezz għal placement imma bħala proċess u koll. proċess li jagħti il eh, dawn li jitalmu b'opportunitajiet ta' talim billi tinvolvihom attivament fil-proċess edukativ billi tikkonsidra anki il-benestri tagħhom. Anki. Per eżempju. Nadat bladattament tal prassi ta' talim tnaqqas l-ansja b'xi 5% u jfisser pratikament li e, rridu ninkludu il-benessri ta' min jitallem hija ħaġa tajba biex iżid l-opportunitajiet ta' talim tagħhom. Allora pratikament illi aħna jkollna e, dawn l-opportunitajiet ta' talim ugwali tinkludi l-parteċipazzjoni, però dan dawn il-fatt li natu aħna opportunitajiet ugwali forsi mhux biżejjed biex naqdu d-drittijiet ta' min jitallem irridu natu anki opportunitajiet ugwali anki għall-achievement għal daqstant l-edukazzjoni inklużiva miex miex mira fija nifisa imma hija mezz biex tippermetti ċ-ċittadini jaslu u għanna nifmuha u għanda tiġi mifhuma bħala riżultat ta' talim u billi nġibu uh, uh, opportunitajt ugwali ta' talim u opportunitajt ugwali ta' achievement dana huwa mod kif aħna nistgħu nġibu flimkien il-performance u l-equity fl-edukazzjoni u bekk nagħtu anki opportunitajiet ta' achievement u bekk inkunu qegħdin nipproteġġu l-persuni biex ikollhom suċċess fl-edukazzjoni. Meta wieħed iqis li eh, dawn iż-żminijiet min jitallem li għandhom dawn il-bżonnijiet ħafna drabi f'ħafna pajjiżi se jkunu dropouts. Imma dina miex mira fija nifissa, għanda tkun marbuta ma opportunitajiet ugwali ta' ċittadinanza. Għaliex l-edukazzjoni eh, ugwali hija fattur ta' koezjoni soċjali bil-prassi ta' talim adattati ti permetti l-parteċipazzjoni attiva u bekk turi illi l-edukazzjoni inklusiva hija mezz importanti biex ti promuovi eh, l-impenn attiv u soċjali ta' zaza fl-edukazzjoni u tejjeb ukoll it-tolleranza lejn id-diversità illi tfisser illi pratikament edin naqdu id-drittijiet ta' dawk il-persuni illi jitalmu u dana jitlop illi l-edukazzjoni inkluziva għandu jkollha dimensjoni differenti, opportunitajiet ta' aċċess, opportunitajiet ta' talim ugwali, opportunitajiet ta' achievement ugwali, imma anki uh, opportunitajiet ta' ċittadinanza ugwali. Erba eh, dimensjonijiet. Kif din l-edukazzjoni tista' tippermetti li dawn iċ-ċittadini kunu ċittadini attivi. Sa naraw il-ħidma tal-Aġenzija Ewropea ma' pajjiżi biex tkun tista' tqabbel id dejta naraw li f'ħafna pajjiżi il-min jitgħallem huma involuti f'sistemi mainstream eh, eh, xi 80% eh, ma' peers non disabli. Ta' min nisħu illi il-xogħol li saret ma' l-pajjiżi E permettit li niżviluppaw qafas komparativ biex nanalizzaw il-situazzjoni ta' talima fl-edukazzjoni. U illum waħda mid-diffikultajiet tagħna kienet illi id-dejta ma kienieċ paragonabbli minn pajjiż għal ieħor. U żviluppajna framework għabbeżi tal-esperjenzi ta' kull pajjiż biex nidentifikaw il-perċentwali ta' ta' min jitgħallem bed deċiżjoni uffiċjali, ċoħe ifisser dan illi il-persuni illi għandhom bżonniet jiġu evalwati b'tim multidisciplinar li inkludi membri kemm fl-iskola kif ukoll barra mill-iskola. Għanna pjan individuali li jiddeskrivi anki l-appoċ tal-persuni disabilitajiet u illi huwa formalment u u e, e, revizjonat formalment u regolarment. Il-persuni Allora, f'kull pajis hemm pajjiżi li qegħdin inkluzi f'dan il-proċess. Aħna qed ninkludu hawnhekk persuni li jitalmu illi kellhom deċiżjoni uffiċjali illi huma reġistrati eh, Eh, xi fil-mija fi żmien ta' żmien ta' homma peers non disabli U dan juri li f'ħafna pajjiżi dan huma inklużi. Imma din tendenza illi aħna nixtiequ nisħu hija ibbażata f'policies illi jappoġġaw il-talim personali u strateġiji ta' talim flessibli il-finanzjamenti huma fattur ewlini biex l-implementaw edukazzjoni inklużiva. Il-ħidma li għamilna fl-Aġenziji Ewropej turi illi il-finanzjamenti tista' tkun jew inċentiv jew ostakolu għall edukazzjoni inklużiva jekk eh, tiġi perċepita bħala ostakolu mill-partijiet interessati. U nistaw nuru illi attualment il-pajizi appoġġaw il-talim eh, personalizzat u talim flessibli bitlet miżuri. L-għonet tlet elementi li l għallima huma kapaċi implementaw, ma jagħtu anki risorsi ulterjuri biex l li kunu jistgħu jagħtu appoġġ intensifikat għal dawk il-persuni li huma riskju ta' falliment li ma rnexxux. Però memx għalfejn illi dawn il-persuni kollom rikonoximent uffiċjali u dawn il-finanzjamenti huma motija lil dawk il-persuni illi magħhom is-sistema ta' edukazzjoni kellhom diffikultà biex jagħtu eh, appoċ eh, dawn u għandhom bżon ta' u mandomx deċizjoni uffiċali. Xtaqt nisħa hawnhekk fuq il-fatt illi il-perċentwali ta' ta' persina ta' per, ta' per eh, il ta' rikonoxximent uffiċjali eh, ta' disabilità eh, tvarja ħafna minn pajjiż għal ieħor. Eh, u din id-differenza ma tfissirx illi f'ċerti pajjiżi eh, għandhom iktar minn dawn il-persuni li huma rikonoxxuti diżabbli. Imma huwa imħabba li hemm differenzi fuq kif jiġu identifikati dawn il-persuni, ma tfisser ukoll illi fatt li sistema ta' edukazzjoni jirnexxi jirnexxilu jkun inklużiv jiddependi mill effett abilitanti ta' sistema għal edukazzjoni inklużiva. Għax meta aħna nanalizzaw il-mekanizmu ta' rizorsi rajna illi l-edukazzjoni inklużiva eh, hija e bazata fuq eh, sistema ta' multilivelli u ta' partiti interessati differenti, multi, ħafna minnom, autoritajiet reġjonali, autoritajiet nazjonali, autoritajiet lokali, u jider illi dawn is-sistemi ta' edukazzjoni inklużiva huma ħafna iktar minn komplessi mis sistemi ġenerali. U l-implementazzjoni u l-effettività tal-edukazzjoni inklużiva tiddependi anki minn kif il-komponenti differenti ta' sistema ta' eh, eh, edukazzjoni inklużiva li tfisser is-saħħa, l-welfare, l-edukazzjoni jiġu marbutin fl-imkien. U, u din l-interkonnessjoni bejn dawn elementi hija fattur ewlieni biex namlu l-empowerment għal partit interessati biex jaġixxu inklużivament għall-imma għal dawk li talmu u l-familji tagħhom. U l-edukazzjoni inklużiva tiddependi anki mill-effett enabling eh, tal-gvernijiet, tal eh, monitoraċ, eh, capacity, build, capacity building. Fik li mieħor, l-implementazzjoni tiddependi fuq kemm kemm huma kapaċi jimplementaw dawn l-elementi. L-edukazzjoni inklużiva hija inkluża f'aġenda inklużiva li tippromuovi eh, sistemi għal edukazzjoni inklużiva u għanda tipromovi il-flessibilità fuq livelli kollha u tevita strategiji esklu ta' esklużjoni fuq livell kollha u tifoka fuq l-effett enabling. U hija bażata fuq uh, mekanizmu ta' governance illi huma fokati biex jagħmlu labeling ta' sistemi u mhux tal-persuna individwali. Grazzi tal-attenzjoni ta'kom u jina disponibli għal biex nirrispondi għal mistoqsijiet illi jista' jkolkom. Grazie. Thank you very much. Thank you very much, Professor Ebersold. Grazie ħafna, Professor Eberson. Naħseb illi l kolka maħna gburin ħafna li kellna l-possibilità li nisimgħu tal-għodu. Nixtieq nirringrazzjak minn iħqalbi u nassigurak illi mhux komuni illi kumitat f'dan il-Parlament Ewropew ikollu il-faċilitajiet tal-velotypists u anka fl-istess ħin eh, l-interpretazzjoni mill-lingwa tas sinjali Jiġifieri għana tassew gburin illi qed nagħtu eżempju ta' sek tajjeb u nittamaw illi kumitat joħra isegwu l-eżempju tagħna. Mill-ġdid nirringrazzjak għal rapport u l-kontribut tiegħek dal Issa, jina nishtiq nisħaq fuq żewġ affarijiet li inti semmejt. Naħseb illi lilna bħala kemm persuni li jieħdu deċizjoniet kif ukoll bħala umani jolqtuna mens illi jiġifieri t-tolleranza tippromovi l-empatija u tippromovu wkoll soċjetà aħjar. Din hija xi ħaġa li trid eh, tittieħed b'serjetà kbira minna l-koll U għanna niftakru kol illi aħna l-kol kem aħna umani jina minn meta laqt 50 lawn naħseb illi ma nix nitkelmu fuq persuni b'dizabilita, li xil-kol kem aħna aħna xi tip ta' dizabilita, min ta' tip u min ta' tip ieħor. Aħna għana nuru empatija u kumpassjoni wkoll għal xulxin. Issa, Nilqa l-kummenti minnaħa tal-kollegi, nistenna li nisma l-mistoqsijiet ta'kom, unbat wara nerġa' għaddilek il-kelma, Professur Abersilt. Jekk joġbok Rosa. Grazzi ħafna, professur. Jina waħda mill-promoturi tar-rapport għall-edukazzjoni inklusiva. Naħseb illi fil-fatt eh, din hija waħda mill-affarijiet li diżjed tisaq fuqhom l-Unjoni Ewropea, l-edukazzjoni inklusiva. L-edukazzjoni inklusiva hija importanti mhux biss għal raġunijiet ekonomiċi, iżda wkoll hija investiment fil-valuri għaliex uh, tifel b'diżabilità jista jgħallem ħafna l persuni madwaru. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din tabxin is-sitwazzjoni fl-istati membri naf u nista' nimmaġina illi situazzjoni dvarja ħafna minn stat membru għal ieħor vizavi l-edukazzjoni inklusiva. Jina naħseb illi fl-Ewropa l-edukazzjoni inklusiva għadha ma laħqitx il-livelli mixtieqa u hemm ċerta stati membri li għadhom lura ħafna għalhekk irridu ninvestu iżjed fl-edukazzjoni għaliex l għalima għandhom bżonn l-appoġġ u mhux l-istess li tipprovdi għallima għal persuna li hija iperattiva, għal persuna li hija dislessika jew għal persuna li hija eh, għamjam. Uh, kull eh, persuna b'disabilità għandha bżonn tip ta' għallim differenti. Barra minn hekk eh, hemm ukoll ċentri ta' talim differenti meħtieġa. Mhux dejjem l ma jkunu attrezzati biżiet biex joffru din l-edukazzjoni inklusiva. Spiss naraw li meta tifel jew tifla jkollha eh, disabilità ma tmurx f'ċentru ma jmurx jew f'ċentru għal talim inklusiv, iżda jmur f'ċentru speċjali. Allura x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? Taħseb illi l-Istati Membri qed jinvestu biżejjed fil- um, fl għalima li jgħalmu il- um, lil dawn il-persuni b'disabilità differenti ma ninsewx ukoll illi l għalima normali biex tgħidulhom biex ngħidulhom hekk dawk jalmu l-istudenti kollha bl-istess mod. Din hija xi ħaġa ma tistax isseħħ fi klassijiet persuni b'diżabilità. Mbagħad l-aħħar aħna bħala kumitat peti x'nistgħu nagħmlu biex inħeġġu l-istati membri dan huwa assolutament eh, essenzjali jekk rridu niżguraw illi aħna nappoġġaw il-valuri kollha illi nisqu dwarhom. Jina ottimista u pessimista jkolli nammetti għaliex il-Kummissjoni hija sensittiva ħafna għal dawn il-kwistjonijiet madonna kollu il-membri kollha ta' dan il-Parlament meta aħna nitkellmu dwar valuri kulħadd eh, jagħmel referenza għal diversi artikli li fuqhom jam sejsa l-Unjoni Ewropea. Iżda mbagħad pereżempju meta kellna bżonn niffirmaw nivutaw għal l-att aċċessibilità Ewropew, eh, u rejna rwihna iktar maqsumin mhux daqshekk maqudin, pereżempju l-kwistjoni tal-e-box, etc. Kien hemm 300 vot eh, favur, 300 vot kontra, għaliex spiss il-valuri ta' jew aħjar l-interessi tan negozji jirbħu fuq l-interessi tal-persuni b'diżabilità. Jiġifieri fit-teorija għandna ħafna klim sabiħ iżda fil-prattika hija storja oħra. Dan dejjem jiġri mal-politiki. Spiss id-diskorsi tal-politiċi jkunu mimlin klim sabiħ iżda mm, fil-prattika dawn il-politiċi ma jitwawx dak li jgħidu għalek insaqsik x'taħseb inti minn dan kollu. Per eżempju anka il ħafna mill-iskejjel fil-Brussell L-aħjar skejjel eh, jimmiraw studenti li mandomx disabilita. Dan hu l-modell li nixtiequ fil-fatt il-kellima kellet se tama referenza għal eh, l-iskola Ewropea li mhijiex inklusiva. Għalhekk eh, x'nistgħu nagħmlu professur biex niżguraw l-edukazzjoni inklusiva tkun tassew il-ġejjin tagħna. Jiena nippreferi kieku ibni jew binti ikollhom ċerta valuri li ħadnu iżjed milli marki tajbin fl-iskola. Naħseb illi għal dan għanna nisqu l-koll. Grazzi ħafna, Signora President, għal kommenti tijak, nirringrazzjak u koll tal-mistoqsijiet tijak. <coughs> Ovvjament, l-edukazzjoni inklusiva trid sib bilanċ ma' ta' din tal-valuri u mhix biċċa xogħol faċli. Ilna nużaw din il-frażi l-edukazzjoni inklusiva. Naħseb illi ħafna affarijiet qalbu għall aħjar f'dawn l-aħħar 20 sena. Naħseb illi il-pajjiżi kull ma jmur qed jimxu lejn promozzjoni dejjem ikbar tal-edukazzjoni inklusiva. Għaliex l-edukazzjoni inklusiva mhux sempliċement dritt rikonoxxut fil-qafas tal-ġnus maqbda, iżda huwa wkoll mezz kif inti tippromuovi l-ġustizzja u l-prestazzjoni. Awek, fil-pajizi ta' l-Unjoni Ewropea, naraw illi mhux kull stat membru jinsab fl-istess livell ma' oħrajn. Uħut mill-istat membri huma iżjed inklusivi minn oħrajn, però il-kol kemm huma qabdu triq tal-inklusività. U jinsabu fuq din it-triq tal-inklusività għaliex l-edukazzjoni inklusiva kien il-mod kif aħna nistgħu ninkludu lil dawn il-persuni il persuni abbord. Issa f'dawn naħar snin il-mod kif ġiet żviluppat is-sistema edukattiva tista' tkun din effiċenti u tajba għal l-istudenti kollha. Naħseb illi l-edukazzjoni inklusiva taffettwa l-istudenti kollha mhux biss minoranza ta' studenti. Fil-valutazzjoni tagħna, Meta aħna nqisu id-diversi politiċi li ġew żviluppati fl-aħħar snin, qed naraw li hemm li kull ma jmur qed nirsqu dejjem iżjed lejn l-edukazzjoni inklusiva. Aħna edna li mhux faċli li wieħed jimplementa dawn il-politiki ta' edukazzjoni inklusiva. Għaliex mhux dejjem inqisu l-affarijiet fil-komplessità kollha tagħhom meta nqisu l-politiki nazzjonali, xi drabi ma nkunux irridu inqablu l-affarijiet. Però aħna rridu nqisu l-sitwazzjoni ġenerali. li stati membri kollha għandhom id-diffikultajiet tagħhom, il-kumplessitajiet tagħhom dan jekk namlu hekk, jippermettilna li noħlu noħolqu sinerġiji bejn il-pajjiżi U naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom rol importanti ħafna x'jaqdu hawnhekk. U ma jistaw jiffukaw l-attenzjoni tagħhom fuq um, diversi sferi, per eżempju, biżejt wieħed ħares lejn l-isfera tal-data. Li konna data jippermettilna li nkunu nistgħu inqablu il bżonnijiet ta' diversi Mm, studenti bi bżonijiet differenti u dan huwa kruċjali attwalment qed naħdmu ma' pajjiżi fuq din il-kwistjoni ta' mm, possibilità ta' tqabbil ta' data għaliex qed nirrealizzaw illi xi pajjiżi għandhom data fuq numru ta' mm, studenti illi għandhom aċċess għat-talim iżda ftit pajjiżi biss għandhom data rigward ir-rati ta' suċċess ta' daw l-istudenti u innuqqas ta' data dwar ir-rati ta' suċċess ixekklu l-istudjużi milli jkunu jistaw jħeju il-triq pedagogika li nistaw, li nistaw nassumu fil-ġejjieni. Barra minn hekk, u importanti li aħna niġbtu l-attenzjoni tal-Istati membri il-pajjiżi fl-opinjoni tiegħi huma lesti illi jimxu l-qoddim anka fuq il-kwistjoni ta' governance, ta', ta governanza biex il-pajjiżi jkunu iżjed eh, konxi minn din il-kwistjoni tal-governanza, bżonn li jkunu konxi u jkunu iżjed flessibli xi ħaġa illi diġà qed isseħ, però dan ifisser ukoll illi rridu nirriflettu fuq forum oħra ta' governanza biex bekk ikollna viżjoni aħjar tal-bidliet il qed iseħħu. Irrid ikollna viżjoni tal-fatti tal-bidliet il qed iseħħu ħafna sviluppi qed isiru il-parti l-kbira tal-istati membri jew tal-pajjiżi jokkupaw jew jagħtu iżjed importanza lill-edukazzjoni inklusiva u f'numru sinifikattiv ta' stati membri il-budget allokata l-edukazzjoni inklusiva żdiet. Ovvjament jeżistu anke wkoll xi stati membri li fihom il-budget allokata l-edukazzjoni inklusiva naqset. Però in ġenerali xorta nħossu illi jista' jsir iżjed u fuq livell ta' aġenzija dan qed nippruvaw nagħmlu. L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha jistgħu jiżguraw illi tingħata iżjed importanza lil din il-kwistjoni biex bekk niżguraw li l-allima qed jagħmlu dak li suppost qed jagħmlu. Allura l-appoġġ allokat tal-iskejjel kif jippermetti li l-istess iskejjel illi ibidlu il-mod kif huma jorganizzaw irwieħhom. L-appoġġ li jingħata lil dawn l-istudenti kif jippermetti li l-istess studenti illi ikunu studenti illi jiksbu suċċess. Nasab li rridu nirraġunaw f'din il-loġika rridu nżidu l-aċċessibilità u rridu niffokaw fuq il-kwalità. Għalhekk l-effett ta' l-appoċ eżistenti kif ser jippermettilna dan biex namlu progress rigward il-prestazzjoni tagħhom u prospett tal-ġustizja dawn huma aspetti li rridu qisu. Thank you very much. Grazzi ħafna. Nista' nsaqsik mistoqsijajn ukoll? Toġobni ħafna dan l-approċ pożittiv tiegħek li dejjem tħares lejn il-fatti li l-istati membri isu u kull ma jmur qed jikkonsidraw dejjem iżjed l-edukazzjoni inklusiva. Iżda x'taħseb dwar eh, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kemm taħseb illi huma iffokaw fuq l-integrazzjoni fis-soċjetà ta' dawn it-tfal b'disabilità. L-Iskola Ewropea kemm qed tgħin f'dan ir-rigward jiena naf bit-tfal f'din il-belt li tħallew barra mill-iskola Ewropea minħabba id-diżabilitajiet tagħhom u din hija tassew ħasra għaliex aħna dejjem inħampqu fuq l-inklusività, deċentralizzazzjoni u dan il-kumitat eh, ħadem ħafna biex jipromovi il-ħajja u lejxin indipendenti, aħna morna diversi fuq diversi zjarat, f'diversi stati membri, għalek aħna għanna nkunu dawk illi jgħatu l-eżempju tajjeb. Xini l-opinjoni u xini l-esperienza tijak dwar dan? Ist diversi l Ewropej? Jew ist biss dokumenti għalix fid-dokumenti nafu Eh, illi jgħidu ħaġa però r-realtà mbagħad turina ħaġa Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija. Aħna fil-fatt ma isniex dan l-aspett b'mod speċifiku kellna dibattitu fuq dan is-suġġett iżda ma għamilniex ehm, studju speċifiku fuq l-iskejjel Ewropej fi Brussell. Naħseb illi l-kwistjoni tal-iskejjel u l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jisħu fuq u jew għandhom jiffukaw fuq kemm huma jistgħu jipprovdu appoġġ lil dawn il-persuni. Naħseb illi fuq livell ta' inklusività u dan il-livell ta' inklusività tal-iskejjel jippermetti jiddependa ħafna fuq kemm aħna nippermettu lil dawn l-istituzzjonijiet illi jassumu pożizzjoni u manfusom. Nasab illi jekk ehm, l-edukazzjoni inklusiva żviluppat fl-Istati membri Ewropej kollha dan huwa minħabba illi l-Istati membri żviluppaw qafas illi jappoġġaw l-implementazzjoni ta' dawn il-prinċipji min-naħa tal-iskejjel. Il-mistoqsija li għandi li għanna nsaqsu dwar l-iskejjel Ewropej hija kemm qed jitħallew jieħdu huma l-passi liberi tagħhom dan jorbot ma' taħriġ, inti semmejt ukoll l-aċċessibilità. L-aċċessibilità waħedha biss ma tagħmilx sens. Trid tkun immirata biex bekk tkun tista' titnaqqax fil-loġika funzjonali. Naħseb li din hija kwistjoni li affaċċaw l-iskejjel kollha, inkluż l-iskejjel Ewropej. Jiġifieri aħna għandna nsaqsu liema tip ta' appoġġ għandna nisqu fuqu biex inħallu lil dawn l-iskejjel ikunu xi ftit liberi u jieħdu mal-passi tagħhom. U kull ma jmur jiksbu livelli ta' eċċellenza dejjem ikbar permezz ta' prestazzjoni u anka permezz ta' ġustizzja. Però appuntu rridu nifukaw fuq eh, l-appoġġ li jirċivu ma minn barra b'mod estern. Sewa wis, eh, mela issa għandna xi ħaġa oħra li tixprunana biex aħna nippromovu lil dawn l-iskejjel Ewropej fi Brussell. U dan għandu jkun utli ħafna għaliex għandu jippermetti il-ħafna lilna minna biex nintu pożizzjoni soda. Mbagħad fuq il-kwistjoni tal-experts, l-experts u tfal tal-experts per se bħala situazzjoni diġà jaffaċċaw situazzjoni diffiċli, jiġifieri m'għandniex nissottovalutaw dan l-aspett ukoll. Grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek, grata immens għad-dokument illi għaddejtilna li ser jiġi apprezzat mhux biss illum iżda anke fil-ġranet illi ġejjin, fil-ġejjieni. Issa ngħaddi l kelma lil Rosa Esteras Ferrangut biex tkompli tmexxi. Grazzi ħafna, Signora President so, wisq, mela ħanibdew dan il-workshop dwar il-ħarsin ta' persuni b'disabilità, l-ħarsin ta' drittijiet ta' persuni b'disabilità. Il-Komitat Peti għandu ħafna petizzjonijiet fideħ palissa fuq din il-kwistjoni. Hemm diversi petizzjonijiet li jirrigwardaw il-persuni b'diżabilità u spiss dawn jirrigwardaw il-kwistjoni ta' edukazzjoni inklusiva, l-aċċess għall-edukazzjoni, l-aċċess għall-xogħol. U anka għaliex eh, kun diffiċli li wieħed jiżgura li kun hemm dan l-aċċess. Iżda jinkludu kollha l-petizzjonijiet ehm, tilwi il-menti rigward trasport u aċċess għat teknoloġija ħafna minnhom jiġifieri huma relatati mal-kwistjoni ta' aċċessibilità. Aċċessibilità ta' daw il-persuni b'disabilità għas servizzi. Aħna rriżu niżguraw illi dawn din il-prassi tal-Unjoni Ewropea tkun konformi ma' dak illi hemm fil-qafas tal-ġnus maquda. Qed nitkellmu fuq trattat tal- għansi konvenzjoni tal-ġnus maquta illi feja parteċipaw l-istess persuni b'disabilità u dan għandu dan il, il, din il-konvenzjoni għandha tkun il- konvenzjoni li aħna nqablu ruħana magħha. Konvenzjoni rajna li sfortunatament ma ġietx implementata fl-istati membri kif suppost. Jien għandha servi bħala checklist biex naraw jekk ux et eh, nagħmlu dak kollu li għandna nagħmlu. U importanti illi wieħed ikompli iżomma jneħ fuq kif qed tiġi implementata din il-konvenzjoni. Jiġifieri ħajkun għaw l-ewwel panel li tiddiskuti dan, jiena sa' nkun qed nimmodera din l-ewwel panel. Jiġifieri, nkun qed niddiskutu din il-konvenzjoni x'valur miżjud ċabet l persuni b'disabilita fl-Unjoni Ewropea. l ewel kalima hija N. Sofie koordinatriċi għal drittijiet tal-bnidem fil-forum għal disabilità. Ħaddiema li taħdem bla edha għandha laurea fil- eh, fil-liġi umanitarja ħadmet eh, f'dan il-ġnus maquda u f'dan il-UNHCR u naħseb il-ħadd daqsa ma jista jgħina biex niżguraw li l-affarijiet jimxu l-qoddim u niżguraw ukoll li l-valuri tal-Unjoni Ewropea jkunu ta' priorità l-Istati Membri. Invitation. Grazzi ħafna, grazzi għal din l-istedina, għal dan il-forum eh, Ewropew tad-Disabilità għal dawk li ma jafun nix aħna l-Disability Forum, aħna l- Eh, nirrappreżentaw il vuċi ta' 80 miljun persuni bil-disabiltajiet kullimkien fl-Ewropa. U nirrappreżentawhom fid-drittijiet tal-bniedem talbuni biex inħares lejn il-progress li għamilna fl-implementazzjoni tal-konvenzjoni fl-aħħar xhur iżda anke biex nitkellem dwar x'għamilna fil-European Forum f'dan rigward. L-ewwel net. Nixtieq eh, mela kont qed inħares lejn il-preżentazzjoni tiegħi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 Mela, kif eh, aħna rappresentaw il-ġitijiet tal persuni b'disabilitajiet, l-Unjoni Ewropea ġiet rivetuta eh, mill-ġuż maquda fil rigward ta' disabilitajiet fil-2015 u kena rakkomandazzjonijiet minn hemm għalina u għall-Unjoni Ewropea fejn kena aġenda qawwija ħafna biex nipromovu l drittijiet tal persuni b'disabilità. L-għana u l-initana, xogħol u l tagħna ftaħar xhur xur kien li inrawmu kuxjenza fil rigward tal-rakkomandazzjonijiet kif tistgħu taraw aħna mal-kommissarji biex aħna najdulom biex implementaw il-dawn rakkomandazzjonijiet fil fxolom mal-kommissarju Tyson biex nitkellmu dwar il-lat ta' disabilta u anki biex il-CRP ikun mainstream fil-pilastru soċjali u il-tajna mal-kommissarju Guttinger biex nitkellmu dwar il-politika ta' rizorsi u ta' drittijiet tal-bnidem tal-Unjoni Ewropea u nizguraw li dan jinkludi iżjed drittijiet tal-impjegati tagħhom il-tqajna mal kummissarju Kretu għax aħna mħazbin li l-fondi strutturali eh, li jinkludu il-referenza tal persuna tal-persuni b'disabilità u li jkomplu jiffinanzjaw il-promozzjoni ta' dan anki fl-Istati membri, eh, SCRPD, u imbat il-tqajna mal-Kummissarju Sipertis għax u imħasseb sew biex eh, Eh, l-għajnuna umanitarja tkun inklusiva fil ta' persuni ta' disabilta u aħna nmorru għandu għal minħabba rifugġati għax dawna ġiliet ħallew barra mill-respons mill-Unjoni Ewropea. Xtaqt nefasita u koll li l-Unjoni Ewropea għandha tibgħat il-rapport li jmiss fil-ġus maquda fl-2021 u minnaħat tal-IDF aħna qed nippreparaw il- il-tieni rapport eh, li jinkludi l-opinjonijiet tal-persuni b'disabilità u tal-soċjetà eh, ċivili ehm, u namluħ dan permess tal-smih ta' kull sena mill-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, persuni b'disabilità, l-oqsa differenti. U din is-sena kellna waħda fuq l-istrateġija fil-gwad tal-persuni b'disabilità u s-sena d-dieħla se nħarsu lejn l-Unjoni Ewropea x'qiegħda tagħmel bħala amministratur pubbliku u hemmhekk għandna l-kwistjoni tal l Ewropej għax huwa veru li aħna nirċievu ħafna almenti minn ċenituri ta' tfal li jridu jmorru f'dawn l-iskejjel Ewropej li huma sklużi u ma jirċivux l-appoċ meħtieġ biex Eh, ikomplu f'dawn l-iskejjel Ewropej u mbagħad jintbagħtu fl-iskejjel Belġani u jiena għandi ngħid jiena anki jiena bħala Belġan għandi nammetti li mhumiex inklusivi l-iskejjel tagħna. U bekk nitkellmu dwar l-aċċessibilità tal-informazzjoni, il-komunikazzjoni, il-kanali l-Unjoni Ewropea għandha U aħna ninsabu grati ħafna l-Ombudsman Ewropew għax xogħol li sar minnu eh, fuq it-trawim tal-kuxenza dwar il-website u anki dak xol kollu fil-gwar tal-assigurazzjoni għas-saħħa konġunta hemm tassib kbir dwar dan il-kollega tiegħi se titkellem dwar dan iżjed il-qudiem dawn se jkunu l-punti tal ismeħ tas-sena d-dieħla tagħna. Mela, punt importanti ieħor huwa l-istrateġija Ewropea għal-diżabilità il-kollega tiegħi se titkellem dwar dan iżjed fid dettall dwar l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità illi l-Kummissjoni Ewropea eh, resqet il-rapport tal-progress tagħha f'rigward tal-midterm review tal-istrateġija, dokument eċċellenti f'rigward tal-implementazzjoni tal-azzjoni differenti u tħares lejn rakkomandazzjonijiet li l-ġus maquda tat u eh, fejn aħna ninsabu fl-implementazzjoni tagħhom L-Unjoni Ewropea tikkopera mal-Parlament Ewropew fir-rapport tal-Helga Stevens eh, li hija MEP fil-gwad ta' progress li sar fil-gwad tal-istrateġija ehm, dwar disabilità fl europa kien hemm dialogi eh, tal-esperti wieħed mit-tħassib u anki l-domanda huma li għandna bżonn ta' segwitu tal-istrateġija għad-disabilità qed insejħu għall istrateġija bejn 2020 u 2030 dan jmur lil lin mill-politika ta' tmien punti u tħares lej l-OECD e- u tħares lej l-dispożjonijiet kollha ta' CRPD. Anki fil-bidu tal izvilup tal-istrateġija, issa anki eh, l-implementazzjoni u l-evalwazzjoni, rakkomandazzjoni u l-inija f'dan ir-rigward Eh, u xtaqt informakom iżjed dwar l-implementazzjoni ta' CRPD fuq il livell nazzjonali illi ħafna eh, xogħol sar, ħafna progress u Ġinevra rivedut eh, diversi pajjiżi Ewropej, l-Lussemburgu, Renju Unit, Ċipru, l-Italja, Latvija, Montenegro, Bosnia Herzegovina ehm, u koll fejn għanna u bekk kena poċ għal-membri tal-Komitat ta' CRPD u jina kontenta fejn għajt li il-tħassib u u inklus ovvjament għatfa dal-ħafna xisir għall-implementazzjoni ta' dawn il-dan mizuri fl-istati membri iżda għal-menu għanna l-lini gwida biex n-nis b'disabilta jisemmarru għant min ifassal il-politika. Kwistjoni oħra li għet nsegwuha bil-viċin u għawnek għandek għandkom xie eh, stampi dwar membri tagħna fil-Ġenevra li qed jindirizzaw il komitat ta' CRPD u għamot eh, tajjeb biex jibnu il kapaċità ta' CRPD u koll tassi peħor li għanna u brexit aħna konna tinsegwuħ mill-viċin anki mill-DPOs eh, fil- fil-Renju Unit stess, għax aħna mħasbin sew illi bi Brexit id-drittijiet tal- tal-persuni b'disabilità li kisbu id-drittijiet permezz tal-Unjoni Ewropea se jispiċaw minn hawn dawn id-drittijiet nistgħu naħsbu dwar il-direttiva dwar l-ugwaljanza, trattament tal-ugwaljanza jew id-dritt li inti tmur toqgħod f'pajjiż ieħor fl-Istati Membri Eh, tistaw taraw studju li eh, sar ta' frigwad tal-servizzazzjoni fejn għanna jikontribuxejna kapitlu frigwad ta' ġittijiet tal-persuni eh, u kif se jiġu affettwati il-Brexit qed insegu mill-viċin in-negozjati u niżguraw li l-persuni involuti se jkunu involuti fil-negozjati biex l-impatt tal-Brexit ikun limitat frigwad ta' ġittijiet tagħhom. Kwestjoni oħra li qed għam mill-viċin u għal-koll mandu xaqsa ma' rifugġati u disabiltajiet. Se nitaqaw mal-komissarju Stiljanidis il-ġimant diħla biex nidiskutuħ dan mill-2015 ħafna membri ġew għanna u għalu li aħna qed nappoġġaw rifugġati disabiltajiet li m'għandhomx l-appoġġ meħtieġ il-Grek, membru Grek pereżempju ġi għandna. U għal li għandna wieħed eh, trux, rifugġat trux li m'għandux l-appoġġ għall-informazzjoni U aħna sinsegu l-kastijaw mill vixin u bekk zviluppajna grupp ta' esperti bl-IDNF biex jaħnu fuq din il-kwistjoni bl-IDF. U anki biex nawmu l-kuxenza fuq level Ewropew għax għanna ħafna rifugġati li jaslu fuq il-frontiera Ewropej u mumiex identifikati li għandhom disabilità u minħabba fekk m'għandhomx ma jirċivux l-appoġġ meħtieġ fil-ċentri tal-akkoljenza qed naħsbu dwar il-faċilitajiet differenti. E, il faċitajiet fil-ċentri stess, rifuġati li laqas jistgħu jieħdu anki bażiċi li m'għandhomx e, dawn nies li ma jistgħux jieħdu xawax ma jistgħux jitlu waħedhom fix-xawas f'dawn iċ-ċentri u anki fil-gwad tal-informazzjoni tal biex ifittxu l-azil u jew anki għal-reunifikazzjoni tal-familja, eh, kwistjonijiet importanti ħafna, smajna ħafna dwar rifuġati li għandhom ħafna kwistjonijiet mentali minħabba tas-saħħa mentali, minħabba l-violenza tal-traġitt li għaddaw minnu anki situazzjoni fejet jgħixu fil-kampijiet. Din hija ħaġa li li di effett qed trawem kuxenza Eh, organizzajna xi avvenimenti fuq livell oli fil-Parlament Ewropew iżda anke fil-ġnus maquda fil-konferenza tal-partijiet eh, statali u nishtu informakom li l-membri grigi tana għet eh, immexxu proġett ta' pioneri għet ħarġu l-istaff tagħhom, l-personal tagħhom fil-ċentri tal-akkoljenza fil-Greċa biex ikunu jafu dan il-personal kif għandhom jaħdmu mal-rifuġati. U forsi dan jista' jiġi kopjat fil-istati membri l-oħra tal-Unjoni Europea. punti ħor li jena li għal-qalbi li jena naħdem ħafna fuq u drittijiet tan nisa u l-bniet u l-ugwaljanza bejn is-sessi bejn il-fl-aħħar xhur aħna fuq il-vjolenza ma' f'persuni b'disabilità mal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali nisa b'disabiltajiet tliet bit iżjed xaktar xilli se jgħaddu minn xi vjolenza. U anki l-ratifika tal-Konvenzjoni tal-Istanbul hija ħaġa li aħna naħdmu fuq anki fil-gwad tal-lobby tal-nisa eh, fil-koalizjoni jridu waqfu il-violenza fuq il-nisa. il violenza fuq il nisa aħna kontenti li l-Kunsill qabel li jiffirma l-Konvenzjoni tal-Istanbul qed nistennew il-Parlament jieħu l-pass li jmiss biex l-Unjoni Ewropea taċċedja s-sieħeb fil-Konvenzjoni tal-Istanbul 39 um, um, twaqaf l-abort sforzat fuq in-nisa b'disabilità sfortunatament dak għadu jseħ l-lum dawn in-nisa b'disabilità jiġu sterilizzati huma jaslu biex ikollhom familja u jisiru jafu li ma jistawx u laqqas jistaw jieħdu deċiżjonijiet fuq osma oħra għax m'għandhomx kapaċità legali pereżempju wkoll. Din hija kwistjoni li ilna naħdmu mal-IDF fuq dan qed nifinalizzaw rapport li se jagħti informazzjoni dwar din il-prassi u se jsejjaħ biex din il-prassi titwaqqaf u nistidinkom għal smieħ hawnhekk fil-Parlament Ewropew eh, minn Saraja Post eh, fil-5 ta' Deċembru illi se jitkellem dwar it-twaqif tal- eh, illi waqfu l-isterilizzazzjoni sforzat f'nisa fid-disabilità. Kwistjoni oħra li nixtieq nsemmija wkoll hija l-ikwaljanza u trattament ugwali Kulħadd jaf li il-direttiva tal-orizzontali tal-trattament ugwali kien imblokkat għal disa snin għanek fil-Parlamentu bekk għandna bżonn tal strategija ġdida. Is-sena d-dieħla se nippubblikaw rapport dwar kif dawn il nisa kif il-persuni b'diżabilità huma protetti mid-diskriminazzjoni fuq il-livell tal-livell nazzjonali tal-Istati membri. U se nifokaw fuq strateġija biex neġaw nerġaw natu ħajja lil din direttiva għanna sensila tal-rapporti dwar drittijiet tal-bnedem u tisaw taraw fuq l-slide l-ewwel eh, ħruġ li kellna l-sena li għaddit li tratta li ma pajjiżi ratifikaw jew le eh, f'Ġinevra u dan se jkun segwitu fiss f'din is-sensiela ta' kodba. U fl-aħħar l-aħħar punt li se nsemmeħ iżda żgur li se nirreferu għalih u għallat tal-aċċessibilità Ewropea aħna konna attivi ħafna dan rigward. l mps għalet li kien hemm progress sajr. Eh, iżda kif rajna fil-plenarja f'Settembru għadna imħasbin sew u mikro-entreprizi u l-SMEs huma esklużi mill-latu ħafna persuni b'disabilità mhux se jkollhom aċċess għal prodotti u servizzi għall europa tal-lum. Jiena daqshekk kelli xinajt, nir nirringrazzjakom għall-ħin tagħkom. tal ismajtuni smajtuni grazzi ħafna Sofi. Nasab li semmejt il-kustjonijiet kollha. U tajna ħafna fuq xiex namodu. kontribuzzjoni interessanti. ħafna sena il-kelma lill membru tat-tip tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew li għandu ħafna esperjenza fit-proċeduri ta' tiħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea fl-istituzzjonijiet u anki barra mill-istituzzjonijiet. U jagħti pari l-Parlament Ewropew waqt is-sitt mandat tal-Parlament Ewropew. U s-sat jaħdem fl-uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew et fejn jistudja strat eh, politika strateġiċi biex ikopri dawn il-loqsma. grazzi ħafna. Eh, Signora President, membri onorevoli, signori. L-għonet nishtiq nirringrazzja l-organizzaturi tal-li sidintu l-uffiċu tal-Ombudsman biex niparteċipaw f'dan il-workshop. Sanatikom il-update aġġornament dwar il-xogħol reċenti tal-Ombudsman frikwat ġitijiet tal-persuni b'disabilità. Eh, ix-xogħol tal-Ombudsman fil-biċċa kbira eh, jaħdem fuq l-ilmenti kif tafu, ilmenti fejn qed jgħidu li hemm xi mal-administrazzjoni dan l-elementi jikonċernaw l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u aġenziji u l korpi kwalunkwe resident fil-Unjoni Ewropea xi um, ehm, negozju kummerċ jew persuni oħra jistgħu jilmenta jistaw resolment. Dawn man menx għalfej li persuna tiġi affettwata personalment, jew li kollu eh, pozizjoni legali. Um, l-Ombudsman jista' wkoll tuża l-inizjattiva propja tagħha. U hawnhekk tista' t-nedi eh, eh, starriċ eh, biex tara xnu hemm fl-istituzzjonijiet Ewropej tista' tnedi inizjattivi strateġiċi u huwa li taqsam il-suġġerimenti mal-istituzzjonijiet fuq punti importanti u biex issir taf iżjed fuq kwistjonijiet importanti qabel ma s-sir taf jekk hemm bżonn li tiftaħ inkjesta bħala membru tal monitoraċ tal-CRPD, l-Ombudsman jimmonitorja l-CRPD fuq il-livell tal-istituzzjoni Ewropej biex tħares u eh, tafas fuq l-għaniet tagħha. Għandha skur li għandha tiskura li hemm segwitu wkoll fuq l-osservazzjonijiet il-menti fuq disabilità kopru l-accessibilità tal-binjiet tal-Unjoni Ewropea u anke l ċess għal-materjali fuq il-websites, fuq il-sign language u l-interpretazzjoni tal-avvenimenti, parċipazzjoni fuq il-permess tal-kompetizjoni tal-reklutaċ u anke l-menti fil-gwad tat-tfal li għandhom disabilità biex natikom aġġornament dwar l-inkjesti għabbażi tal-ilmenti jena ta' din is-sena jena se natikom żewġ każijiet l net eh, il-ment ksur dwar l-applikazzjoni ta' COPD tal-mir-Repubblika Ċeka. Dawn il-każijiet inqalqu s-sena li għaddit. Wara l-intervent tal-Ombudsman, il-Komissjoni spiegat li l-CRPD fija programmatiċi fil-natura u l-implementazzjoni hija l-obbligu tal-Istati membri skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom. Il-skont l-Ombudsman l-ispiegazzjonijiet għamlu ċari l-pozizjoni tal-Komissjoni meta tista' tintervjeni fir-rwol tal-taħħa fil-gwad tal-implementazzjoni tal-CRPD. It-tieni każ kelli xaqsam mal-użu tal-, -tal, -tal, -tal ta' stampi li, li wissu kontra l-użu ta' tabak. Wieħed minnhom jużu persuna, eh, stampa ta' persuna fil-sidġu bir-roti u jgħid li hemm twissija li tipji jikkaġuna il-puplessiji u d Kienem Kien hemm il-ment dwar l-użu ta' din l-istampa għanna direttiva fuq dan il-sujġet il-mandat tal-Ombudsman ma jipermettix um, titħol fil-kontenut tal-leġislazzjoni tal-Ewropea iżda fid-deċiżjoni taħseb taħħa tajt li aħjar jekk il-Kummissjoni tiħu konsulenza ma' dawn il-gruppi qabel ma tiddeċiedi eh, f'dan rigward. Mela, l-osservazzjoni ta' konklużjoni ta' konklużjoni ta' ġusma u da' kienu importanti biex naħdmu fuq il-disabilità jindikaw in-nuqqasijiet fl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea Fl-2016, wara l-osservazzjoni tal-komitati relativi u s-sottomissjoni tal-menti, l-Ombudsman um, għamel sħarriġ dwar jekk il-trattament tal-persuni b'disabilità fil-JSIS, fil-iskema kif li semmet jekk dina hija konformi mal-konvenzjoni. Għanna l-Unjoni Ewropea tagħti l-rimbors ħieħ fuq l-arfin tal-mart serju għal dan l-arfin għanna bżon ta' erba eh, eh, kriterji l għonnet l-aspettativa tal-ħajja għazira li inkluza. L-Ombudsman jgħid li dan l-approċ mhuwiex skont l-approċ soċjali u medika tal-CRPD. L-aspettattiva tal-qasira tal-ħajja mhix konformi ma' din is-sitwazzjoni. Disabilta' disabilità jiet jista' jkollhom impatt fuq il-ħajja, iżda mhux fuq l-aspettattiva tal-ħajja, iżda jibwaslu għal ħafna spejjeż eh, li huma essenzjali għal parċipazzjoni sħiħa tal-persuna fis-soċjetà mod ugwali bħall-oħrajn l-Ombudsman bekk talab jekk il-Kummissjoni se tintroduċi eh, kriterji oħra għalihom għal rimbors tal-ispejjeż medici. l-inkjesta tal-Ombudsman talbet għal biex tiltaqa mal-persuni involuti biex tieħu iżjed kjarifika biex il-passi li jmiss isseħħu. U il-laqal saret f'ġunju u eh, passi tieħdu. Mela, It-tieni każ huwa l-aċċessibilità tal websajt websites tal-Unjoni Ewropea fil-osservazzjoni konklusivi tal-ġus Uda qalu li għandna ndirizzaw dan il-qasam f'Ottubru tal-2016 kien ukoll l-adozzjoni tad direttiva tal-aċċessibilità tal-awtoritajiet tas-settur pubbliku fil-websites tagħhom huwa minnu illi dan il-websites mhumiex skont il eh, kif suppost iżda jgħid fit-test li dawk l-istituzzjonijiet għandhom ikunu konformi mal-dirett mal-ħtiġijiet tal-aċċessibilità skont id-direttiva aħna ninsabu f'pożizzjoni kif inħossu li l-Unjoni Ewropea tista' tkun ta' eżempju direttiva Tati miżuri utli biex nigarantixu l-konformità mal-ħtiġijiet il-monitoraġġ pereżempju tal-osservazzjonijiet u l-dikjerazzjoni ta' aċċessibilità bil-feedback mill-utenti. Aħna inħarsu lejn kummissjoni għall-aħjar prassi fl-2017 l-Ombudsman ħareġ l-informazzjoni fil-kota l-accessibilità tal-websites u kitbet l-President Juncker fej tkellmet dwar il-disposizjoni tal-informazzjoni b'sign um, language, il-taħriġ tal-personal, il-membri li jaħnu fuq il-websites, il-disposizjoni tal-dikirazzjoni dwar il-website u segwitu għal-feedback u koll għall-utenti. U affarijiet oħra, l-inkjesta għadha għaddejja u rċevejna l-tweġiba tal-Komissjoni għall-litra tal-Ombudsman li aħna nistudjawa Importanti wkoll li ninnotaw li għal ftit żmien aħna konna impenjati fejn qed noħorġu il-website li jkun iżjed eh, faċli li tużaħ. Il-website jaħdem fil-24 lingwa, għanna servizz estern, eh, illi eh, f'April tal-2017 studja il-konformità mal-regoli tal-WHC 02. Eh, Aħna qed naħtmu fuq il-website biex nkunu konformi ma' kemm jista' jkun rekwiżiti tat AAA. L-Ombudsman introduċa l-taħriġ mandatorju għal personali li jaħdmu fuq il-website u minn Lulju tista' ssib paġna ġdida tal-aċċessibilità li inkludi l-feedback għall-utenti. Jekk intkom tixtiequ taqraw dwar dawn il-każijiet fid-dettall, se nirreferikom għall-website. Il-Ombudsman ġili qalet li għandna nifukaw fuq azzjonijiet sodi, biex ikonna impatt li tista' tkejlu fuq l-ħajja ta' kuljum ta' persuni b'diżabilitajiet u bekk se tkompli fir-rwol tagħha fl-implementazzjoni ta' CRPD fuq il-livell tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea permezz tal-xogħol fuq l-elementi u l-xogħol tal-inizjattivi tagħha propri. Um, u bekk nixtieq nisħaq li aħna dejjem napprezzaw il-qsim ta' esperjenzi u nirċivuhom biex bekk nistgħu naraw l-impatt li jkollu fuq il-ħajja tal-ċittadini. Grazzi. Muchas gracias. Eh, estaremos pendientes también de las respuestas. Mela, Et nistennaw ħeranin biex eh, naraw il-tweġibiet eh, minn dawn il-proċeduri kollha li infetħu. Issa imma kolada Placenze, espert kbir f'dan il-qasam. Ija l-anġlu kustodju tana f'dawn il-kwistjonijiet ta' disabilta kap tal-unit fid-DG tal-Ġustizzja fil-Kummissjoni. Il-Kummissjoni kienet ħafna iżjed ambizjuża mill-Parlament fil-gwad tal-qatt tal-eċċibilità fil-fatt u hi kienet wara dak kollu l-azzjonijiet kollha li kienu qed iseħħu bekk nixtieq nirringrazzja fisem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex eh, nirringrazzja għal isforzi bla waqfen tagħha biex tiddefendi ġiti ta' persuni b'diżabilità. Eh, grazzi għal dan ix kollu li għamiltu f'dan nat tal-atoropow tal-eċċibilità nagħtik il-kema biex titkellem dwar dan. L-ewwel net grazzi għal dan il-kliem tant sbieħ u nirringrazzjak għal istedinna li tajtuni biex nkun hawnhekk u naqsam magħkom dak li għamilna sissa Frikwat tal-progress fl-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' ġus maquda fuq id-dritti tal persuni b'disabilità. Kif tafu l-Kummissjoni Mela, il xogħol fuq l-implementazzjoni tal-konvenzjoni tal fuq il-livell Ewropew jinsab fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropea dwar Disabilitajiet li aħna nedejna fl-2010 u għanna mira pala data tal-2020. Importanti li waqt li l-implementazzjoni tal-konvenzjoni hija waħda mill-għanieta u l-nin tagħha tmur però flimkien mal-fatt li tagħti seta lill persuni b'diżabilità li jgawdu mid-drittijiet sħaħ. U, u bekk tajna importanza waqt dan il-periodu għal aċċessibilità u li se nkomplu nagħtu importanza. <coughs> fil kwart ta' prekondizzjoni għal aċċess għad drittijiet. L-istrateġija fiha tmien oqsma ta' xogħol illi aħna tajna informazzjoni olistika dwar il-kizbit sal-2017 safrar fl-2017 meta ħriġna eh, rapport ta' progress illi ġi publikat. F'dan ir-rapport dwar progress li seħ kellna żewġ għanijiet l-ewwel nett li natu eh, stampa olistika dwar dak li għamilna eh, fl-ewwel snin u anki it-tieni biex nidentifikaw it-tweġibiet u nuru kif qed nindirizzaw rakkomandazzjonijiet li l-Kumitat tal-Ġlus Maquda ta' l-Unjoni Ewropea l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni kif ansa fi minn IDF qalet. Biex namluħ dan ir-rapport kien fih Il-punti ewlenin u se nagħtikom xi eżempji fil- eh, dal-waqt u se nipprova nagħtikom l-aġġornamenti li seħħaw dan waqt din is-sena. Fih ukoll numru ta' nessi li huma importanti ħafna. L-ewwel net ta' stampa l-istika dwar il-konsulenza pubblika waqt din is-sena wkoll l-impentana mal-persuni b'disabilità fl-organizzazzjoni tagħhom li rappreżentawhom u anki s-soċjetà ċivili li qed taħdem mal-persuni b'disabilità. B'disabilitajiet u anki l-istati membri u awtoritajiet pubbliċi oħra. Dan huwa tal-ogħla importanza għall-Kummissjoni. Għandna din konsulenza pubblika kena iżid minn 1500 tweġiba u tħassib il-ment, tħassib eh, l-ikbar tħassib kien in-nuqqas ta' ċess għax-xogħol u kwistjonijiet fil-kwad ta' trasport. L-arfin ta' drittijiet ta' persuni b'disabilitajiet, kuxenza dwarhom l-impenn tal-awtoritajiet pubbliċi li huma essenzjali għall-implementazzjoni tal-konvenzjoni għanna għet namlu segwitu permess ta' dialogu tal ma' soċjetà ċivili din is-sena kena diversi laqat ma' l-organizzazzjonijiet tagħhom biex ikonna segwitu fuq dan il-kwistjonijiet. It-tieni għannes jagħti diskrizzjoni ta' kull azzjoni fejn għanna iżjed minn mit azzjoni li jakkompanjaw l-istrateġija. U jindika xa minna u xad fada li li namlu. U din is importanti għax din sena rridu namlu segwitu fuq dawk l-azzjoniet. L-annes kellu il-fih l-azzjoniet speċifiċi ġifiri għal kull rakkomandazzjoni li rċevejna. U rċevejna dan eh, ġie enfasizzat l-istituzzjoni Ewropej x'qegħdin jagħmlu u l-Kummissjoni Ewropea bħala amministrazzjoni pubblika x'qiegħda tagħmel. Dak kien misħuq hawnhekk. Il-Ombudsman irreferal għal website saħna tintejbu l-aċċessibilità eh, qed nagħmlu segwitu kien hemm eh, korsijiet ta' taħriġ iżda anki feedback intern ukoll regolari. Eh, naraw meta website jiġi publikat naraw u nittestjaw l-aċċessibilità barra minn hekk fil gwart tal- eh, importanti li nisħu li għanna nizguraw eh, għanna nisħu li dan kollu jaffetwa l uffiċali kollha tal-Unjoni Ewropea u l-impjegati kollha tal-Unjoni Ewropea u qed neħdu bliktar serjetà. Mela fl-ħat se nirreferi għal ħarannes. Illi jatina eh, l-azzjonijiet tal-mainstreaming li aħna minna fl-implementazzjoni tal-konvenzjoni. Hawnhekk qed nirreferi għal kummissjoni li tipproponi l-inizjattivi iżda anki intkom, parlament, meta nadottaw il-tadottaw l-atti leġislattivi fl-2010, id-dikjerazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-kompetenza kienet fiha xi 46 jew 45 jew 46 atti legali fejn eh, kien hemm il-mainstreaming tal-disabilità. Issa eh, l-enkajna iżjed minn 130 dokumenti legali li fihom riferenzi għad-disabilitajiet, għad-disabilità. Se natikom xi eżempji wkoll dwar l-iżviluppi ta' dan l-aħħar reċenti li mhumiex inklużi hawnhekk. Looking, um, looking to the... To the um... mela, meta nikkonsideraw il-punti essenzjali tad dokument wasalna l-konklużjoni illi għatem ħafna xisir. Problemi fuq l-slides? <laughs> yes, okay, well, that one. Okay. Um, we we um, have um, came to the Wasanna al konklużjoni illi l-għaniet tal-istrateġija jibqaw importanti għal ħames snin ġejjin u f'dan il-kontest aħna komplejna naħdmu fl-2017 accessibilità. L-accessibilità tibqa' waħda mill-oqsma illi eh, qed konċentra fuqa diskussjonijiet fuq il-liġi ta' ċessibilità Ewropea fija livell tajjeb il-proposta tal kummissjoni fija elementi biex niżgura illi bidlu l-ħajja tal-persuni b'diżabilità biex jagħtu l-aċċess li hemm bżonn. Però anki nixtieq naċħaġa ħaġa fuq l-implementazzjoni fil- direttiva fuq il-web accessibility qabel ma tidħol fis seħ hemm ħafna linji gwidja illi nixtiequ illi għandhom jiġu preżentati. Minix sen semmi kull waħda mill-inizjativi, pero jena sen nitkellem fuq xi ftit minnhom. Dan is-slide eh, juri punti importanti fuq kull wieħed minn dawn is-setturi. Per eżempju, fil-parteċipazzjoni Aħna miexin il-qoddim fuq l-inizjattiva biex ikonna eh, karta ta' disabilità Ewropea. Din hija kwestjoni li għal-qalbna ħafna għaliex għanna bżon immexxu għal qoddim flimkien ma l-istati membri aħna fiduċużi imma aħna qed nixtiequ li jkollna karta li tippermetti il-tgawdija tal-benefiċċju fl-Unjoni Ewropea kollha fuq il-definizjoni ta' disabilità u koll, aħna edin napoġaw l-istati biex jamlu dawn workshops fuq dawn il suġġetti. Il-dinja kwistjoni e, il-konvenzjoni għanda t-rifletti biex ikon nistaw namlu e, evalwazzjoni. Dan huwa bħalissa għaddej dan ix-xogħol u aħna għedin dejjem nirakomandaw l-istati membri biex eh, illi għaddejjin fuq da fuq kif għandu jisir. U biex jisir da għedin aħna nimpenjaw l-netwerk ta' esperti, għed nġbru informazzjoni. U nishtiq ukoll fi zona tal-protezzjoni soċjali il-pilastru ta' drittijiet soċjali. U jena għalek daħalta unek għax id-drittijiet fuq disabilità huma marbutin ma' dan aħna ħdimna flimkien mal esperti biex niġbru data u biex nirriflettu u niġbru rakkomandazzjonijiet fuq eh, dan jirrifletti fuq kull pilastru ta' drittijiet u kif nistaw niżviluppaw. U żvilupp importanti wieħed mill-elementi huwa fl inizjativa li jem e, e, fil-pilastru li huwa l-bilanċ bejn il-xogħol u l-ħajja, il-Kummissjoni l-ewwel darba qalet mhux biss illi natu attenzjoni l ġenituri ta' tfal li għandhom disbalibilità illi huma responsabbli illi jagħmlu il-kuri, imma anki għal kura tal-ġenituri li għandhom disabilità illi għandhom propju bżonn illi kollhom miżuri adegwati nishti anki namel referenza fil-xol għaxol li sar fuq l-azzjoni esterna biex nizviluppaw indikaturi li orbtu mal-għaniet ta' zvilupp sostenibli. Dan huwa punt ieħor. Eh, illi eh, u importanti. Peress li il-ħin qed jafas nixtieq ngħid ukoll illi eh, qed inkomplu anki biex nagħmlu inizjattivi ta' awareness raising anki fil qed nipprovaw nġibu flimkien il-punti fokali nazzjonali f'mekkanizmi ta' koordinazzjoni u mekkanizmi indipendenti biex jiddiskutu elementi importanti bħal rifugjati b'dizabilitajiet kif nistgħu nimplementaw l-artikoli tal-konvenzjoni u anki l-evalwazzjoni tad-diżabilità. U biex nara, aħna se nkomplu naħdmu fuq l-implementazzjoni tal-konvenzjoni fil-kuntest ta' din l-istrateġija u se nkomplu nużaw ir rakkomandazzjonijiet bħala gwida U peress li l-istrateġija fija dawn l-impenji ta' mainstreaming, anki l-inizjativi ġodda fihom l-istess. Per eżempju, il-PNR, id-drittijiet tal tal-passiġġieri fil-traffiku ferroviarju. Uh, ah, ġa diskutejna ma' soċieta ċivili, imma s-sena diħla għana intenzjoni niftu periodu ta' riflessjoni biex nipreparaw, nevalwaw u biex ikonna stampa ġenerali ta' rizultat ta' l-istrategija biex inkonu nistaw nipreparaw il-passi li mis għal wara l 20 20 Unużaw din informazzjoni biex nipreparaw il-rapport ta' progress illi issa jala fl-2021. Nishtieni ringrazzja il-ħidma li saret fil-Parlament Ewropew fuq il-rapport fuq il-progress tal-istrateġija ta' disabilità Ewropea. Grazzi tal-attenzjoni u jina disponibli għandkom mistoqsijiet. Grazzi immakolata. Ek għalaqna l-ewwel sessjoni u issa nistaw naddu għattini sessjoni, it-tini panel. U issa il-president ta' din sessjoni se tkun Michela Ġufrida. Grazzi, l-lodu tajba jena kontenta bħala viċi president tal- intergruppa drittijiet ta' dizabli fil-Parlament Ewropew u anki bħala membru tal-Kumitat jiena kontenta u onorata mm, inkun president ta' dan il-panel. Il-Komitat Peti huwa punta, referen punta referenza u peress li aħna interlokuturi għal persuni b'dizabilitajiet u edin f'pożizzjoni privileġġata meta wieħed isil li hemm ħafna ċittadini illi jitkelmu ma' dan il-komitat. E, dawn huma kollha kondizzjonijiet li aħna ma nistawx e, ninsew. Il-persuni b'diżabilità għandhom ikuni għandu jkollhom id-drittijiet, għandhom jirċevu drittijiet kollha e, umani u drittijiet fundamentali. Jien nixtieq nesprimi. Nixtieq nirringrazzja għal daw kollha li huma preżenti hawnhekk u sejħdu sem dan il-workshop. Jiena u koll uh, smajt il-diskorsi kienu interessanti ħafna, għanna għawnek rappresentanti tal-assoċjazzjonijiet li jaħdmu fl-imkien mal-persuni disabilità u il-kontribuzzjonijiet taħħom u xida taħħom ma' valur miżju tal-ħidma tagħna tal-istituzzjonijiet fil-Parlament. F'Settembru li għaddu ħna approvajna il-liġi Ewropea fuq l-aċċess għal persuni disabbli Eh, għal prodotti u servizzi fil-suq intern. Dan huwa bidu eh, li nixtiequ nkomplu naħdmu fuq u grazzi anke għall iskambju ta' informazzjoni mal organizzazzjoni ta' rappreżentanza. L-approċ mm, biex ikun hemm tal-caregivers eh, fid-dimensjoni soċjali u tal-xogħol uh, huwa wieħed mill-għaniet tagħna u jiena żgura li kif naħdmu aħna se nikkontribwixxu b'mod konkret għal biex dawn l-għaniet niksbuhom. F'din it-tieni sessjoni se nisimgħu minnant tliet organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qrib ma' persuni b'diżabilità għawnek rappresentanti ta' Inclusion Europe European Network on Independent Living u anki European Association of Service Providers, providers with Service with Persons with Disabilities. U jena dawn huma GM Jacquino eh, li huwa responsabbli ma uh, eh, Press Europe, Zara Todd eh, li hija rappresentanti għal u fl-aħħar Thomas Binjal fil-tlet eh, associazzjonijiet li semmejt qabel nitlobom jitkelmu għal ħin li aħna tajnijom għad dispozizjon li hu 10 minuti un bat wara naddu għal mistoqsijiet. Sur Ġakino eh, natik il-mikrofonu. Grazie. Signora Giuffrida. Nawal net grazie għall-istedina xinija l-imħabba e, u għaliex għaliex u importanti li, t-vota. Dawn huma mistoqsijiet li staqsew l persuni b'dizabilitajiet, fiqrati U dina dawnu ma' eżempi ta' diskriminazzjoni illi il-persuni b'dizabilitajiet jaffaċċaw fl europa Nishtiq nitkellem fuq dawn il-forum ta' diskriminazzjoni illi hija priorità tal-azzjoni tal-assoċjazzjoni tagħna. l ewwelnet hija eh, il-privazzjoni tal-kapaċità legali eh, li ġiet denunċata mill-assoċjazzjoni eh, tagħna fisem is-7 miljuni ta' persuni b'diżabilità intellettuali eh, li jiġu minn 38 pajjiż. U din il-prassi tirrifletti anki l-istereotipi illi huma marbutin mal-diżabilitajiet illi eh, ma tippermettix li ħafna minn dawn il-persuni igawdu eh, ħafna mid-drittijiet bħal l-impik Eh, il-protezzjoni soċjali, is-saħħa, l-ħajja politika, kif qalet anki Jan Sofi. It-tieni waħda hija l istituzzjonalizzazzjoni li tiżola iktar minn miljun persuna f'disabilità fl-Ewropa, speċjalment dawk disabilitajiet intellettuali, u tikkondannhom għal ħajja eskluża mis-soċjetà. Tiċħat li tfal illi jgħixu f'istituzzjonijiet id-dritt li morru f'pajjiżhom u li morru fl-iskejjel mainstream tiċħat għal persuni il-għazla eh, għal persuni li jiddeċidu fej jridu jiexu u anki dritt li ikollhom familja u dan il-punt nishtin id-diskut hektar Imbagħad in innu għasta informazzjoni tafettwa il-persuni b'dizabilitajiet intellettuali u twaqqafhom milli jipparteċipaw fis-soċjetà u jaċċedu servizzi bħal Sinjura Platenzja mill-Kummissjoni Ewropea għalet qabel bħal fat li mandomx arfin fuq il-drittijiet tagħhom. Dawn huma punti riflessi fil petizjoniet li rċevejtu illum uh, eh, wahda fuq l-Austria li ħati diskuti illum illi turi illi il-valur illi eh, l-informazzjoni tkun aċċessibbli taffetwa għal ħafna persuni b'mod differenti. il petizjoni fuq l-Irlanda u kol juri juru l kontradizjoni ta' regolamentazzjonijiet eh, fil-bidja li uh, eh, suppost għandhom jiġu mifuma minn kulħadd anki mill persuni b'diżabilità. Fil-diskriminazzjoni eh, reali aħna imħasbin bis situazzjoni ta' persuni illi għandhom uh, disabilitajiet bħal nisa u tfal uh, uh, diskriminazzjoni sessuali. Aħna dawn il- l-istereotipi u dan il-prassi ta' diskriminazzjoni niġilduhom billi natu empowerment u nejnu l-autodeterminazzjoni biex niksbu dan aħna fl-2000 ħloqna il-pjattaforma Ewropea għal self-advocates dawn il- din il-pjattaforma jam mamula minn persuni b'dizabilitajiet intellettuali li jixtiequ jipparteċipaw fit-teħita deċiżjoni. Ħafna minnhom jaħdmu bil jaħdmu ma ma jgħalli ma providers, eh, riċerkaturi u jaħdmu lejn l-empowerment ta' dawn il-persuni b'disabilitajiet intellettuali per eżempju għanna membri fl-Ungerija li għedin jaħdmu mal pulizija biex jizguraw l-persuni b'dizabilitajiet intellettuali li kienu vittmi ta' krim ta' reati jiġu rispettati Eh, meta jixtiequ jilmentaw eh, fuq dak li ġara. Din hija anki obbligu tal-Unjoni Ewropea eh, li hemm direttivi fuq id-dritt illi wieħed jiġi mifhum u illi jifhem dak li qed jiġri fil- kawzi legali. Aħna bħala pjattaforma nirrakkomandaw il-problema tal-teħita deċizjoni u nishtiqo anki nappoġġaw il-teħita deċizjoni biex natu empowerment għan dawn il-persuni. ħafna minn dawn il-proġetti u avvenimenti huma organizzati dawn il-self advocates biex jipromovu din il-bidla. Per eżempju, proġett ikżi sviluppat biex jizviluppa peer support u peer training. Il-persuni b'disabilità uh, kellhom jagħtu appoċ lil peers tagħhom bil jihdu kontroll fil-ħajja tagħhom u jisiru ċittadini iktar attivi. Din l-inizjattiva hija eżempju ta' kif il-teħita deċiżjoni tista' titjieb billi niżviluppaw il-ħiliet, anki nipromovu anki l-drittijiet eh, biex wieħed jifem eh, l-informazzjoni bil-miktub u anki eh, orali. Dana biex nizguraw li l-informazzjoni kollha bil-maktub, bil-miktub u anki kollha l-informazzjoni kollha issir aċċessibbli għal kulħadd. Aħna żviluppajna guidelines Ewropew fuq formati li jista' jinqara u fl-imkien ma' organizzazzjoni toħna eh, eh, nishtiqu nizguraw eh, l-implementazzjoni tajba tal għat ta' dizabilita Ewropew li ġiata ta' settembru. U aħna edin edin naħdmu fuq biex namlu azzjoni fuq informazzjoni tal-persuni ta' li qed jiġri fl-Ewropa. E avvenimenti bħal leadership training u anki il-leħen tagħna huwa anki opportunità biex niżviluppawhom eh, niżviluppawhom dawn il-ħiliet ta' e, format accessibli jiena tkellimt ma' disa MPs biex nitkellem fuq il-violenza kontra n-nisa b'disabilità ġol istituzzjonijiet l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti xtaqda f'dawn il-oqsma kritiċi illi jridu illi ġew ratifikati u għandhom jiġu implementati fuq livell nazzjonali Ewropew. U dawn huma kollha inklużi fl-istrateġija Ewropea l-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar ambizjuża fil-promozzjoni tal-valuri fil-politika e-, ewlanija bħal l-istrateġija ta' disabilità fost oħrajn. Per eżempju, tfisser anki l-inklużjoni ta' miri fuq l-istituzzjonijiet taraf l-effetti tal-privazzjoni tal-kapacità legali u l-osma kollha ta' priorità barra minnek fil-prassi l-Unjoni Ewropea għandha tagħti eżempju lil stati membri biex isegwu l-implementazzjoni tal-konvenzjoni, per eżempju, fesser il-websites tal-istituzzjoni għandhom ikunu interattivi, imma anki il-policies il il mill-bidu sal-aħħar, konsultazzjoni, tfassil, uh, il-kidba u l-monitoraċ għandu jkun kollu aċċessibbli. Xieħut mill-petizjonijiet il lum ġew imres minn persuni b'dizabilità intellettuali u dana u importanti u importanti li nifmu l-informazzjoni kollha li hemm mawtija li ċittadini għandu dejjem ikun aċċessibbli f'kull pass tal-proċedura. U nala hawnhekk flok ma nitkellem fuq dak li nixtiequ nagħmlu, nixtieq nagħmlilkom mistoqsija bħala ċittadin. Intkom x'għandkom x'intkom lesti tagħmlu biex toħolqu soċjetà iktar inklużiva. Grazie, signor Giacchino. Uh, Grazie, sur Giacchino, anki enti irrispettajt il-ħin ta' 10 minuti. Issa nisema minant Zara Todd għal 10 minuti. Grazzi tal-opportunità. Ennel. E organizzazzjoni ta' persuni diżabbli fl europa kolla. u biex ti tipromovi u ti defendi dritt tal-persuni diżabbli għal ħajja indipendenti u dan jfisser illi dawn il-persuni jista' jkollhom kontroll fuq il-ħajja tagħhom u aħna għandna li konna l-appoċ li għanna bżon biex nkunu membri attivi tal-komunitajiet tagħna. Il-persuni diżabbli hija parti integranti ta' diversità umana. Imma aħna niġu esklużi u segregati mis-soċjetà. U dina nistaw narawa fil-fatt li aħna assenti f'ħafna uh, fit-toroq tal-kapitali tal-Europa ma narawx bizzejiet persuni li zabli meta wieħed isil li aħna l-15% tal-popolazzjoni Ewropea. Is-slides tiegħi se ngħaddi fihom minix se naqra l-punti kollha, hemm ħafna punti, e, se nitkellem fuq qasam partikolari li qed naħdmu fuqu, ċoe il-komment ġenerali fuq l-artikolu 19 tal-Konvenzjoni CRPD. E, Komment ġenerali pratikament jagħti ċarezza ulterjuri fuq liema artikoli fuq dak li għajt l-artikolu tal-konvenzjoni. Għax aħna dak li tal-limna f'dawn l-10 snin, naħna naħzmu li l-artikoli huma ċari, però fil-fatt l-interpretazzjoni ta' xeħut mill-artikoli miex daqshekk ċara. Mhux daqs kem aħna attivisti b'diżabilità nixtiequ. U allura aħna għamilna dan il-kumment ġenerali fuq l-artikolu 19. L-artikolu 19 iħares lejn il-ħajja indipendenti u importanti ħafna fuq il-protezzjoni legali u soċjali għax tinkludi kollox eh, fuq id dritti tal-minema persuni disabli. E, e, e, e aħna nkun nistgħu nipparteċipaw fil-komunitajiet u jkollna ħajja attiva. Jiena se nitkellem fuq tliet ostakoli mill-lista twila. Hemm ostakolu kbira fuq il-perċezzjonijiet tal kapaċità legali u dana xifisser fisser għal persuni diżabbli li konna kontroll fuq ħajjitna. Jekk aħna dejjem irridu nuru li aħna għanna kapacità li namlu deċiżjonijiet. Kif nistaw nid-dimostraw da? Kif jista' jkollna eh, kontroll tal-ħajja tagħna? Il-persuni li mhumiex diżabbli m'għandhomx bżonn jiġġustifikaw kull deċiżjoni li jieħdu f'ħajjithom, imma l-persuni diżabbli ma li d deċiżjoni żbaljata il-kapaċità tagħhom intellettwali tiġi dubitata. Hemm nuqqas ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ disponibbli għal kif aħna aħna nimplementaw il-protezzjonijiet legali u soċjali eżistenti attualment ħafna minn monitoraċi dependi mill-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u individuali biex jizguraw illi il-liġijiet fil fatt qed jiġu eh, implementati u rispettati. U hemm eh, tendenza kbira li qed tikber lejn l-istituzzjoni. Motto huwa E, l-istituzzjonijiet mumiex soluzzjoni soluzzjonijiet u qed naraw fi żmien ta' austerità illi l-istituzzjonijiet qed jiġu promossi bħal azzjoni u hekk nitkellmu fuq il-fatt li l-persuni e, e, illi rispettaw l-istituzzjonijiet U għadna mill-elementi principali ta' kumment ġenerali tiegħi huwa li nitolbu il-monitoraġġ u sanzjoni ta' nuqqas ta' konformità għall aċċessibilità bażika għal servizzi mainstream. Jekk wieħed ma jistax jaċċedi e servizzi mainstream bażiċi, allora awtomatikament wieħed irid jidħol f'mod segregat u izolat. Ħafna persuni disabli għandhom bżon aċesta eh, affarijiet bażiċi illi persuni mhux disponibli għandhom. Allura dan eh, aħna nipromovu mhux biss l-inklużjoni imma imma m'għandniex bżonn ta' dispożizzjonijiet segregativi. Aħna għandna u għanna bżon ta' iktar fondi għal għazliet ta' ħajja indipendenti fejn e, biex is-servizzi jkunu inklużivi aċċessibbli il-persuni diżabli jishtiju jkunu jitħlu fil jihdu sen fis-soċjetà. Aħna għandna ħafna x'nikkontribwixxu. Jekk aħna mm, niġu izolati e, ma nistawx nikkontribwixxu għas-soċjetà tagħna e, bisħieħ għandu għandu jkun hemm obbligu biex jitneħew l-xkil kollu u għandu jkun hemm appoġġ għal aċċess tas-servizzi għax hekk ma neħwomx issa dawn l-ostakoli se jkun dejjem iktar diffiċli fil-futur u rridu nizguraw illi l-persuni disabli u l-organizzazzjoni tagħhom jiġu involuti attivament fl-iżvilupp ta' teħita deċiżjoni fis-servizzi biex nizguraw, nizguraw li għanna nistgħu niżviluppaw servizzi li jkunu inklużivi aċċessibbli għal kulħadd. Il-fondi pubbliċi m'għandhomx jintefqu fuq il-manutenzjoni u u biex jagħmlu manutenzjoni tal-istituzzjonijiet aħna qed naraw fondi strutturali qed jiġu użati f'ħafna pajjiżi biex jipromovu l-istituzzjonijiet u li jiżviluppawhom. U dina dana mhuwiex eh, qed jirrispetta l-ispiritu ta' CRPD u laqas mu qed jaħdem biex ikonna ugwaljanza għal persuni diżabbli. Waħda mill l-ikbar kwistjonijiet li għanna bżonn biex inkunu nistaw aħna niksbu il-protezzjoni soċjali u legali hija informazzjoni aċċessibbli għax hemm ħafna protezzjonijiet eżistenti, però attualment e, wieħed irid ikollu laurea fil-liġi biex ikun jista' jifhem u, u jużom dawn il-protezzjonijiet. Allora għandna bżonn aħna ta' informazzjoni accessibli biex il-persuni disabli kunu jistaw jużaw il-protezzjonijiet il li jeżistu. Irridu nizguraw li kunem hemm aċċess għal ġustizzja u dan jfisser aċċess eh, eh, li ma jqumx ħafna flus għal ġustizzja biex inkunu nistaw nużaw il mekanizmi eżistenti u rridu nizguraw illi l-persuni il disabli kunu jiġu konsultati attivament f'dawn il-mekkanizmi. Ma jagħmilx sens li jkun hemm mekkanizmu li tolbu il-persuni dizabli u jew il-korpi li joħfqu ħafna flus fej meta dina miex propju soluzzjoni neċessarja. Jira nishtiq nala b'dan il-komment. Alina il- l-azla u il-kontroll hija l-bażi ta' kollox u għal-bazi bażi tal-ġlida tagħna għal ħajja indipendenti. Jista' jkollna għażla u kontroll fil-ħajja jekk laqas biss ma nafu li muma l-protezzjonijiet eżistenti kif hekk ma nafux kif jaħdem sistema. Attualment il-persuni diżabbli suppost ikkunu jafu ħafna iktar mill-ċittadin normali fuq il-mekanizmi legali biex ikunu jistgħu jgħat jaċċedu dawk li l-persuni mhux diżabbli jaċċedu mingħajr biss ma jaħsbu. U din hija kwistjoni diffiċli u komplikata. Grazzi, u jekk għandkom mistoqsijiet jiena disponibbli għal biex nirrispondihom. Grazzi, Sinjura Todd, inti wkoll rispettajt l-10 minuti kif aħna tlabna u issa l-aħħar eh, kellim is-Sinjur Thomas Binjal. Uh, thank you very much, uh, Chairs. Grazzi ħafna, Signori. Signori, grazzi ħafna l-Presidenti għall-istadina f'dan il-workshop daqshekk interessanti. Jiena taj tajn lejn it-titlu il-ħarsin legali u soċjali għal persuni b'disabilità. Titlu tal-workshop tagħna. Però forsi aħjar jekk inqisu il-titlu ta' kopertura legali u inklużjoni soċjali ta' dawn il-persuni iżjed milli il-protezzjoni u l-ħarsin ta' dawn il-persuni b'disabilità li huwa importanti li mhux biss nipproteġuhom u nħarsuhom lil dawn il-persuni b'disabilità iżjed minn hekk ninkluduhom fis-soċjetà tagħna. Mela, minn aħna aħna. Jiena ħdimt qed naħdem għal fornituri ta' servizzi ta' persuni b'diżabilità. Aħna għandna t titlu tal-EASPD u nirrappreżentaw 15 l-elf persuna f'diversi pajjiżi. Servizzi li niprofdu aħna huwa fil-qasam tal-kura, l-edukazzjoni, l-impjek, eċetera, eccetera. Aħna partners eh, ta' prinċipali tal-Unjoni Ewropea għanna kollegi tagħna fil-Konsil tal-Ewropa kif ukoll fil-Unjoni Ewropea ovvjament u anka fil-ġnus maquda fejn hemmhekk aħna imsieħeb akkreditat ukoll. Naħdmu ħafna mal-kollegi tagħna fi Brussell fejn nirrappreżentaw il-persuni b'diżabilità kif ukoll NGOs oħra. X'inhu lan tagħna? Għanna rridu nipromovu servizzi ta' kwalità għolja konformita mal konvenzjoni tal smaquda. il Illum smajna ħafna dwar il-fatt li hemm ħafna istituzzjonijiet illi għadhom jissegregaw lil persuni b'disabilita ma jipprovhom ma jipprovdulhom xoċessibilta għas servizzi tagħhom. Ta Aħna nirrappreżentaw is-setturi li kemm jipprovdu dawn is-servizzi kif ukoll huwa involut attivament fil-bidla. Nippruvaw naħdmu għal-bidla aħna. il-membri kollha tagħna jarfu u jieħdu sem fi skambju ta' femmit biex naraw kif nistaw nkunu żiet inklusivi meta wieħed qis l-istrutturi eżistenti. Aħna nippruvaw nivolvu ruħna f'dan il-qasam irridu niskuraw ukoll il-persuni b'disabilità jkunu jistgħu jipparteċipaw fis-soċjetà bħalma jagħmlu ċittadini l-oħrajn kollha nishtiqu li ntuhom ħajja indipendenti biex bekk ikunu liberi jagħmlu l-aslet tagħhom. Kif nagħmlu dan kollu? Aħna naħdmu fuq diversi oqsma differenti, ser nipprova nifoka biss fuq ħut minnhom. L-ewwel fuq ix-xogħol u l-impjeg aħna niprovdu u naħdmu fost il-kumpaniji eh, li jiprovdu ix-xogħol. Nippruvaw natu rakkomandazzjonijiet il min ifassal il-politika biex itejbu il-politiki tagħhom. Uħut mill-politiki li naħdmu fuqhom huma fost l-oħrajn il-garanzija ta' żgħażagħ il-Youth Guarantee. U f'diversi pajjiżi bħalma jiġri fl-Irlanda, per eżempju, biex tkun parti mill-Youth Guarantee, trid tkun uh, parti mill-reġistru prinċipali, iżda meta inti uh, persuna b'disabilità ma u tkun qed tirċievi allura għajnuna minħabba d-disabilità tiegħek ma tkunx tista' tipparteċipa u tkun parti minn dan ir-Reġistru Nazzjonali. Każi toħra niprofdu appoġġ, appoġġ fuq termini twil terminu twil ta' żmien biex bekk ikun hemm iżjed aċċess eh, għal parir professjonali li jinsab parti mill-Youth Guarantee. Aħna wkoll inħejju rapporti u reċentament aħna publikajna rapport illi juri illi il-finanzjament pubbliku u lajnuna lil persuni biex bekk ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja fil fil ta' kuljum fil-fatt tiswa inqas lil minħalla 16 u għalhekk eh, suq iżjed inklusiv ikun jista' jiswa inqas lill-gvernijiet tagħna għaliex jisħaq fuq valuri bħal empatija, l-inklusività. Iżda huwa importanti wkoll anke għal unjoni Ewropea partikolarment fi żmien fejn kull ma jmur il-popolazzjoni qed tixjieħ. Hemm ukoll nipruvaw naħdmu ma' scale, scale speċjali u kol, biex bekk dawn l-scale speċjali jisqu jisjet fuq modelli ta' edukazzjoni inklusiva. Naħdmu kol ma' l-istituzzjoni Ewropej li spiss fortunatament jiffinanzjaw ħafna mill-proġetti tagħna l-lejxin indipendenti u il-servizzi msejsa fuq il-komunità. Dawn aħna naħdmu fuqhom dawn l-aspetti u niżguraw li aħna nidbedu minn modelli antiki li, li jisqu fuq segregazzjoni ta' dawl persuni b'disabilità u naħdmu dejjem iżjed għal soċjetà u istituzzjoni iżjed inklusivi. L-intervent bikri huwa suġġett ieħor importanti. Importanti għal l-aspett tal-empatija, l-inklusivita, iżda rridu nifmu wkoll illi iżjed ma nintroduċu il-persuni b'disabilità fis soċjetà minn kmini inqas dan jiswa ekonomikament lis soċjetà u iżjed ikunu jistgħu jkunu parti mis-suq tax-xogħol u għalhekk dan ukoll jiswa inqas li l-istat. Naħdmu wkoll fuq it teknoloġiji l-ġodda biex bekk nipprovdu servizzi aħjar persuni b'disabilità jkunu jista' jibbenefikaw minn dan kollu. U anka nkunu nistgħu mhux biss ninkludu l-persuni b'disabilità fis soċieta, iżda anka l-persuni eh, kbar fl-età tagħhom. Aċċess għall-attivitajiet sportivi wkoll huma importanti. Suġġett ieħor li huwa importanti u li nifukaw ħafna fuq huwa is-settur ta' servizzi soċjali li huwa importanti ħafna għaliex joħloq 1.7 miljun impjieg ġdid kull sena. Um, l-appoġġ tagħna lil persuni f'disabilità stanka persuni li huma kbar fl-età huwa qasam ieħor li aħna naħdmu fuq nitfgħu pressjoni fuq il-finanzjament pubbliku, iżda nitfgħu wkoll pressjoni fuq persuni li jkunu qed jagħmlu xogħol li ma jitħallasx bizzejiet. Problema oħra nippruvaw nindirizzaw hija li xiż-żgħażagħ jippreferi jaħdmu f'supermarket pereżempju milli jaħdmu bħala carers soċjali. Dan huwa settur li sfortunatament mhux prezentat biżejjed fid-dialogu soċjali. Propri l-ġimgħa d se nkunu qed innidu federazzjoni ġdida, il-federazzjoni għal min ħaddem u bekk nkunu qed nisfaw naraw is-sitwazzjoni minn lenti iktar soċjali. U bekk nkunu qed nidjalogaw ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej u soċjali ukoll. Naħdmu ukoll mal l-migranti b'disabilità nipprivaw napoġġawhom kemm fil- pajjiżi li nsabu fil-frontiera tal-Ewropa bħal l-Italja u l greċja kif ukoll f'pajjiżi oħrajn bħal Ġermanja u l-Awstrija biex bekk dawn l-emigranti b'disabilità jirċievu għajnuna iżjed speċifika għatem lakuna kbira f'dan il-kontest. Nadmu kol fuq aspetti bħal koproduzzjoni kif nistgħu ninvolvu l-persuni b'disabilità sabiex huma jiddeċidu kif jixtiequ jorganizzaw l-istess servizzi għajnuna li huma jirċievu, kif ukoll mezzi ġodda kif nifinanzjaw is-servizzi. Hawnhekk qed naraw appoġġ kbir iżda iżjed jista' jsir. Naħdmu wkoll fuq il-Juncker Plan u kif dan jista' jaċċelera il-bini ta' infrastruttura soċjali u naħdmu kol fl-oqsma tal xir pubbliku u l-għajnuna statali. Il-mod kif ser um, inkoplu bil ħitma tagħna, mhux suġġett faċli wieħed jitratta, per aħna nqisu l-partijiet interessati kollha u nitfaw l-inklużjoni fil-qalba tal-tfassil ta' politiki tagħna. il biraħ smajt din il- din il-ċitazzjoni illi tgħid illi m'hemmx eh, mod kif tasal għal paċi, il-paċi hija il-mod kif irridu nimxu u niproċedu. Jiena nixtieq inbidel kelma paċi mal-kelma inklusività. Irridu wkoll ninkludu l-arfin tagħna fit-tfassil ta' politiki ma nistawx inkunu eh, inklusivi jekk aħna ma ninvolvux lil dawn il-persuni b'disabilità fil istess fassil ta' politika. Kolkemm aħna kellima li aħna kellima involuti ħafna f'dan f'dan is-settur tal-persuni b'disabilità, però importanti li aħna ninvolvu l-partit interessati li mandomx disabilità, ek biss nkunu nistaw namlu ġit l persuni b'disabilità. U importanti wkoll naħdmu fuq livell Ewropew mal istituzzjonijiet Ewropej biex nkunu nafu kemm kemm mm, budget u allokat għal dan l-aspetti, jridu nqisu l-aspetti li zed konkreti għaliex um, eh, rridu nitalmu illi l-involviment tal-persuni b'disabilità miex spiża iżda u iżda investiment. Grazzi. Tanti grazie anke a lei. Grazzi ħafna, eh, Sur Binjal, li l-kallema kollha li Zaruna u li taw il-kontribut tagħhom. Issa nilqaw il-kummenti u l-mistoqsijiet min-naħa tal-MEPs u min-naħa tal-distinti, tal-mistidna distinti li ġew iżuruna. Qualcuno che vuole intervenire? Evidentemente siamo stati <laughs> davvero chiari e... al min jishtiq Jider illi mux il-kas, naħseb illi l-kellima tagħna tkellmu fit-tul ħafna u tkellmu fuq il-punti kollha għalhekk jiena nixtieq nagħlaq din il-parti tal-workshop billi nirringrazzja lil kull min ikkontribwixxa f'din il-workshop u li għamlu din il-parti ta' smiħtana daqshekk interessanti. Naddi mill-ġdid il-kelma li Senjura Wickstorm sabiex tkompli tmexxi din il-laqa tal-Komitat Peti. Billi naraw fil-prattika xinu ma dawn il-petizzjonijiet li għanna nitrattaw il-lum. Grazzi ħafna. Jiena fissem il-Komitat nixtieq nirringrazzja lilkom il-kol li ipparteċipajtu dal-ħodu u parteċipajtu f'dan l-iskambju da' sekutli ta' femiet. Mux biss dakol, mux dakollu li jedna biss jott, joddu kol id-dokumenti. Dan id-dokument ser nirreferu għalih unużawh spiss mhux biss bħala komitat peti iżda anka id-diversi komitati tal-Parlament Ewropew ser isuh. Grazzi, grazzi mill-ġdid lilkom il-koll għal eh, il-kontribut tagħkom u nitlobkom illi inżommu dialogu ħaj. Grazzi, grazzi ħafna u issa inkomplu bl-agenda tagħna għallum. Nixtieq nilqa' lil petizzjonant Edward, Edward Deering illi jinsab hawnhekk eh, mejjun minn Laura Brill u Alexander McCreath. Il-petizzjoni tissa hija petizzjoni numru 05 tal-2015 dwar problemi għal persuni b'diżabilità li jirċievu informazzjoni aċċessibbli minn l-autorità statali tal-Irlanda. Grazzi, Signora President, is-Sur Deering jinsapawek u talabni li naqra dan id-diskors fismu. Sur Deering ressaq din il-petizzjoni għaliex huwa għandu disleksja akuta u jixtħoss illi il-Ministeru Agrikolu ta' l-Irlanda ma femx il-problema tiegħu u naqas milli iwiġbu fuq l-użu tal-pestiċidi. Is-Sur jishtiq jixtieq jirċievi informazzjoni fuq il-CAP b'mod li huwa jista' jifhimha din l-informazzjoni, però dan id-Dipartiment Agrikolu tal-Irlanda naqsu. Meta huwa kontattja l-Kummissjoni Ewropea ġie informati li huwa fidej l-istati membri illi jinformaw il-ċittadini tagħhom dwar leġiżlazzjoni li tirrigwarda l-kap. L-informazzjoni għandu tkun aċċessibbli għal kulħadd, inkluż persuni b'disabilità. Jekk l-informazzjoni u l-istruzzjonijiet mhumiex ċari għal ċittadin u jew i għandhom jinformaw l awtoritajiet ta' ġestjoni relevanti u jiksbu informazzjoni b'format li huwa tajja għalihom. Is-Sur Deering ilu jgħid għal tliet snin li din is-sitwazzjoni din l-informazzjoni huwa ma jistax jaċċessa ikollu aċċessa liha. Is-Sur Deering jixtieq ikun konformi mal liġi tal-Unjoni Ewropea, iżda titlob li qed li l-infusu kif dan jista' jkun possibbli jekk lanqas ma jista' jkollu aċċess għall informazzjoni u jħoss li l-awtoritajiet Irlandiżi mhux qed jaqdu l-obbligi tagħhom. Id-dipartiment għandu jindirizza dawn in-nuqqasijiet ta' persuni b'diffikultajiet u d-disabilitajiet u iħossi li d-Dipartiment tal-Agrikoltura naqas milli jagħmel dan regola normali għandha tkun li l-persuni kollhom aċċessibbil tal informazzjoni għal leġiżlazzjoni kif ukoll ir-responsabiltajiet taċ ċittadini taħt din il-leġiżlazzjoni. Pereżempju, persuna b'disabiltajiet pastur Deering għandu bżonn illi l-informazzjoni jew jaqraw ilu jew inkella jaddu ilu format audio viżiv. Sfortunatament l-esperjenza ta' Sir Deering qed turina illi il dipartiment Agrikollu tal-Irlanda naqas eh, mill-rigward ta' surdeering. Taħriċ u koll li jiprovdi dipartiment meħtieġa biex wieħed jikseb ċertifikazzjoni skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhumiex aċċessibbli lanqas għal surdeering. deering il-nuqqas eh, ta' għajnuna li ġit provduta lilu fisser li s-sur Deering ma setax ikompli jaħdem l-eliqi tijaw stess. Dejjem Mr. Deering kellu problemi ta' talim, iżda iżda għat daqs kem meta huwa ġi diagnostikat disleksja akuta. Il-persuni b'disabilità bħal Sur Deering qed eh, ikollhom id-drittijiet tagħhom imxejna u mhux qed ikollu aċċess għal kundizzjonijiet l-istess pa' ċittadini l-oħra. Is-Sur jixtieq jirringrazzja l-Parlament Ewropew għal eh, tal-fatt li ippermettilu li semma leħnu u jisemma leħnu dwar innu qas tiegħu għal aċċess għall informazzjoni fin fuqtu u jitlob illi l-autoritajiet tinġibet l-attenzjoni tal-autoritajiet um, irlandiżi li naqsuh. Grazzi ħafna lilek, Sir Deering. Grazzi wkoll lilek, um, Sinjura Laura Rill, tal-li entu jesprimi ruħu kolli Sir Deering. Nixtieq eh, ndur lejn ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni u nadila l-kelma sabiex tispjega x'inhi s-sitwazzjoni tal-istituzzjoni tal-Kummissjoni ġifieri dwar dan. Grazzi ħafna, Sinjura President, aħna irċivejna litri minnaħat tas-Sur Deering u aħna mħasbin ħafna mill-fatt illi din is-sitwazzjoni jiġifier nuqqas ta' aċċessibilità qed twaqfu milli jagħmel xogħlu x-xogħol li huwa jaf jagħmel. Id-disleksja akuta innifisha qed eh, twaqqaf l-aċċess għall informazzjoni iżda m'għandix dubju li hemm soluzzjonijiet biex nappoġġaw persuni b'disleksja sabiex eh, ikollhom aċċess għall informazzjoni. Aħna nifmu illi diversi azzjonijiet diġà ttieħdu fuq livell nazzjonali illi però għadhom ma waslux għal soluzzjonijiet xierqa. Għalina huwa importanti li nisħu fuq il-fatt illi fil- eh, brabta mal-fondi strutturali l-azzjonijiet illi jikkonċernawna hawnhekk jagħmlu referenza għal perjodu ta' proklamazzjoni preċedenti. Dan jikkonferma illi l-ittra li rċievet il-Kummissjoni tisħaq fuq uh, il-bżonn illi l-beneficjari il bżonn illi l beneficjari tal fondi tiġi provduta lilhom biżżejjed informazzjoni dwar leġiżlazzjoni. Però Li nixtieq ngħid huwa illi minħabba dan it-tħassib aħna dawn il-kwistjonijiet naħduhom b'serjetà kbira u qed nieħdu l-passi kollha li nistgħu biex ntejbu din is-sitwazzjoni u nixtieq ngħid ukoll illi fir-regolament li kopri il-perjodu ta' regolamentazzjoni ta' wara fir dak attwali hemm ħafna iżjed dispożizzjonijiet relatati mal aċċessibilta b'mod partikolari nixtieq nagħmel referenza għal annes tnax li jagħmel referenza għal l-informazzjoni, aċċess għall informazzjoni għal eh, informazzjoni dwar fondi ta' għajnuna tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri aħna sur Deering qed naħdmu fuq dan, nifmu il-tħassib tagħkom jiddispjaċina ħafna minn din is-sitwazzjoni iżda nixtieq lek moħok li aħna qed nagħmlu l-isforzi kollha possibbli biex intejbu l-aċċessibilità mhux biss f'dan il-kos f'dan il-każ tal-taqsim tal informazzjoni u aċċess tal-informazzjoni iżda in ġenerali wkoll. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l kelma lil kollega Rosa li tinsab eh, bil-qeda ma' ġenbi. Grazzi ħafna, Sinjura President. l qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil petizzjonant dan huwa eżempju ta' xi ħaġa li rajna qabel ukoll. Għadu kif kellna workshop fuq it-tip ta' kwistjonijiet imqajma minn din it-tip ta' petizzjoni rigward diffikultà l-aċċess għall informazzjoni minħabba formati li mhuwiex aċċessibbli għal persuna b'diżabilità. Dan huwa l-każ ukoll ta' persuni b'disleksja akuta dan ifisser li l-petizzjonant għandu diffikultà li jkollu aċċess għall informazzjoni minħabba li mhijiex aċċessibbli format li huwa jista' jaqra. Jena naħseb li din il-petizzjoni għandna nżommuha miftuħa Dak li qalet il-Kummissjoni kien ċar, il-Kummissjoni qed taħdem fu eh, dan l-aspett biex ikun hemm aċċess għall informazzjoni għal kulħadd, aħna għandna nikkonsidraw il-possibilità illi nibatu itra lil eh, Dipartiment Agrikolu tal-Irlanda. Nisqu biex dan qed jiġri ma' Sir ma jiġġax jiġri fil-każ ta' persuni b'disabilità oħrajn jekk le nkunu ehm, qed nassistu għal każ ta' diskriminazzjoni. Għalhekk nissuġġerixxi illi nizguraw illi ma jkun hemmx każijiet oħra ta' diskriminazzjoni, però inħoss li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Sur li rjada, dan il-Kumitat ma kelli qatt il-pjaċir li ntaqmi qabel. Grazzi ħafna tal-li tajt din il-possibilità li nitkellem jiena qedawek biex nirringrazzja u anka nappoġġa lis sur Deering fl-intervent tiegħu. Jiena naħseb illi f'dan l-istadju Murat nitkellmu fuq teknoloġija avanzata iżejjed, l-affarijiet huma sempliċi ħafna, m'għandniex bżonn nerġgħu neqilbu l-affarijiet sa taħt fuq. Faċli tifhem xi soluzzjoni meta titkellem fuq id-disleksja. Irridu niprovdu aċċess għall informazzjoni l-surdiring il-kull min għandu disleksja akuta, irridu niddiagnostikaw din il-marda biex nejdu għek din il kondizjoni minn iżjed kmieni u li nixtieq ngħid huwa li kif mxin l-affarijiet m'għandix dubju illi kol kem aħna naqblu ma' dan, illi mhux kollu kemm aħna għandna aċċess għal broadband, in, broadband internet, um, diversi oqsma u zoni fl-Unjoni Ewropea illi m'għandhomx aċċess għall internet bil-veloċità mixtieqa il-persuni illi m'għandhomx aċċess għall-internet qed jitħallaw qed jitħallew kompletament barra. Jiġifieri il-fatt illi s-sur Deering mhux qed jitħalla jaqdi xogħlu jagħmel xogħlu u allura jaħdem l liq tiegħu dan huwa każ ċar ta' diskriminazzjoni. Nispera li l-Kummissjoni tisħaq iżjed fuq l-awtoritajiet biex jipprovdu dawn is-servizz tal-audio biex bekk ikun jista' jakkomoda li surdiering u l-oħrajn bħalu. Nittama li eh, din il-problem skont tista' tissolva anke permezz ta' dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Grazzi, grazzi ħafna. Napprezza il-fatt li persuni differenti jitkellmu wkoll. L-aċċess għall-informazzjoni hija disponibbli u hija sempliċement kwistjoni ta' ignoranza illi ma nimplementawx dan kifet iżjed kmini inti memx għalfejn neqilbu l-affarijiet ta' taħt fuq. L-affarijiet huma diġa disponibli għalina għanna sempliciment niprovdu għacċess għal persuni permezz taħħom. Għawn membri oħra ta' dan il-komitat illi jishtuq jintervenu l-Onorevoli Marjas. Eh. Grazie ħafna, Signora President. Eh, il din il-petizjoni 1305 aħna tlabna li dina tiddaħħal fuq l-agenda um, burġenza. Din hija petizzjoni li il-Sur Crowley kellu jappoġġa eh, il-kollega ma jistax u bekk talabni biex eh, biex jina niprofa nħaffef il-proċess u nirringrazzja l- kumitat tal-li podġitu fuq l leġenda l-lum. Jiena nħoss li l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa xi situazzjoni tipika fejn informazzjoni illi persuna b'disabilità tirċivija bibżonijiet speċjali um, ma tkunx forma fejn dik il-persuna tkun tista' tifhem il-kwistjoni. uh, uh, dik il-persuna ma tkunx tista tifhem il-regolament xi ħajt. U ġi multat. Jekk dik il-persuna ma kellix eh, id-diżabilità ovvjament ikun jista' jifhem x'kellu jagħmel u eh, seta' jsegwi r-regoli. Bekk naħseb li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa, għandna nitolbu għall awtorità indipendenti fl-Irlanda illi ixejjen il-pena jirrevoka l-pena u iħares lejn l-autoritajiet fl-Irlanda u l-istati membri fej jaħdmu f'dawn il-kwistjonijiet fejn hemm problemi biex tikkomunika ma' persuni bi bżonnijiet speċjali. Irrid ikollok approċċ differenti u partikolari. Eh, jiena rajt biss eh, minn eh, rakkomandazzjonijiet li kellna dal-għodu iżda Um, dawna saħħu fuq xi kwistjonijiet anki live streaming jiġifieri eh, saret hemm iżjed kuxjenza dwarha jiena naqbel mal-proposta li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. U li nikkomunikaw mal-awtoritajiet uh, Irlandiżi u li nikkanċellaw u uh, nirrevokaw il-sanzjoni u l-pena li ġiet eh, imposta fuq l-individwu. Fil-fat l-individwu eh, fittex għajnuna minn kollega fil- eh, irlanda fuq dan kwistjoni tas saħħa. Grazzi ħafna. Sur Dering, tixtieq tagħmel xi kummenti ta' konklużjoni? Nixtieq nirringrazzja l-Kumitat tal-li smajtu din il-petizzjoni. Nixtieq nirringrazzja Sir Edward tal-li eh, ħadem fuq dan u illi raw li eh, kien hemm problema voluta. Nittama li xi ħaġa tajba toħroġ minn dik kollu. Tkun ħasra kieku le minn dan l-eżerċizzju kollu għax ġejt hawnhekk il-bot, hawnhekk f'Brussell, għamilt dan l-isforz kollu għamilt petizzjoni u ilek taħdem fuq dan. Ħadd dan iż-żmien kollu biex tasal hawnhekk flimkien mal-ħbieb, naħseb inti eroj. Thank you so much for coming nir nirringrazzjak u tal-li wassalt il-messagġ tijak. Kulħat ħada bl-ikbar serjeta u nasab li dan u eżempju tajjeb fej se jkonna bżon ta' ta' kooperazzjoni mitjuba eh, bejn l-istituzzjonijiet biex inkunu nistgħu naħdmu fuq din il-kwestjoni. Mela, konklużjoni ta' dak li se nagħmlu fil-, fil komitat. Se nżommu l-petizzjoni miftuħa, ovvjament se nibatu itra lill-Ministeru tal-Agrikoltura fl-Irlanda fejn itolbuhom għall-opinjoni tagħhom dwar din is-sitwazzjoni dwar l-aċċess għall informazzjoni mogħtija minnhom għal persuni li batu minn disleksja eh, qawwija u anki fil rigward tal-għajnuna mogħtija lill persuni f'sitwazzjonijiet bħal dawn se namlu referenza qawwija għat teknoloġija ġdida li hija disponibbli l-att ta' aċċessibilità li ġie adottat f'dan il-Parlament dan l-aħħar fejn se niddikjaraw biċ-ċar li aħna tnajxu fil-21 seklu u li l-awtoritajiet għandhom għandhom jirrispettaw dawn u jadattaw għas-seklu ġdid u jiprovdu l-informazzjoni b'mod illi l-klient ikun jista' jużaw u jkollu aċċess. Eh, Sur Marja, trid iżid xi ħaġa hawnhekk xi elementi iva, President. Kif inti qed prosit għandu jingħata lill-petizzjonant għall-isforz enormi li għamel. Iżda, peress li għandu sanzjoni imposta fuq u sanzjoni pekunjarja, wieħed għandu jgħid li kwalunkwe riżultat sfavorevoli minħabba d disleksja tiegħu għax huma ma setax jifhem l-implementazzjoni tal-regolamenti tal sħiħ kwalunkwe trattament eh, sfavorevoli li inkludi l-pena eh, jew miżuri oħra għandhom jiġu rtirati mill-awtoritajiet irlandiżi u għanna nitolbu biex mod partikolari li dan iseħħ fil-prassi ovvjament seta kien hemm xi jista' jkun hemm xi riżultat li jinkiseb eh, għax dan ifisser li dan l-individu ma jridx jiffaċċa dawn il-ċirkostanzi eh, terribli, mhux biss il-multa, iżda l-mod kif jikkomunikaw ma' dan l-individwu. Aħna ħadna nota ta' dan, se daħlu fl litra u anki ninkoraġixxu li jkun hemm aċċess u li jagħmluh da kollu malajr. Mela, se noqgħod fuq il-Kummissjoni biex eh, tkompli fuq dan ix-xogħol u anki tinforma u l-komunikazzjoni bejn is-segretarjat tal-kumitat tagħna u intkom. Naħseb li flimkien nistgħu nagħmlu differenza. Grazzi, grazzi li Sur Deering. Um, ehm, uh, eh, eh, il-vjaċċi tajjeb u sigur lejn uh, lejn il-gżira l-ħadra u aħna żgur li se nikkonsidraw dan fil-jiem li ġejjin. Mela, ngħaddu għal petizzjoni li jmiss uh, wieħed 003 fuq l-obligi li ma wetqux il-Polonja firgwa ta' drittijiet tal-persuni b'disabilità. Petizjonant mhuwiex hawnhekk preżenti, iżda l-Kummissjoni preżenti u bekk nagħti l-kelma lilkom. Grazzi ħafna. Din petizzjoni għandha x'taqsam ma' il-ment rigward tal-implementazzjoni tal-konvenzjoni tal-ġus maquda tal-persuni b'diżabilità eh, fil-rigward tal-Polonja. Kien hemm komunikazzjonijiet interni fil-Polonja wkoll u aħna e, e, u hemm kritika qawwija f'rigward tal-applikazzjoni tal-Polonja tal-Konvenzjoni u kien hemm ilmenti li jirreferu għal ħafna oqsma tal-Konvenzjoni li għandna x'għasu mad-djar u kif il-faqar qed jiġi esperjenzjat fid-djar minn persuni b'disabilità. Il-kwistjoni tas-sigurtà soċjali, illi livelli tal-faqar mhumiex qed jiġu monitorjati sew u anki l-istandard tal-ħarsin soċjali fil-ħajja biex jagħtu rimedju għal eh, faqar u l ċentri ta' riabilitazzjoni u xkura tinata. U anki fejn jindirizzaw fondamentalment il-bżonijiet ta' dawn il-persuni b'disabilità hemm tassib anki fil-gwar tal-użu tal-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea biex jappoġġjaw nies li qed jgħixu b'diżabiltajiet. Fil-gwar ta' dawk l-elementi li għandha xassu mal-ħarsin soċjali rridu nenfasizzaw li l-Kummissjoni ma tistax direttament tintervjeni, tintervjeni direttament fil-każ tagħhom għax hemm tħassib fl-ittra illi għandu xi qasam mal-kompetenzi li lin mill-dawk tal-Unjoni Ewropea iżda qed naħdbu f'dan il-qasam biex nappoġġaw l-Istati Membri biex jtejbu sitwazzjoni qed nieħdu azzjonijiet biex regolarment nagħmlu monitoraġġ tal-faqar kull sena eh, nippubblikaw ir-riskju tal-faqar ta' dawn il-persuni taħt riskju fil eh, u inqablu dawk fil-Polonja b'dawk li m'għandhomx disabilta. Niddiskutu kif ninklu ninkludu eh, indikatur adekwat fil-kontest tal-monitoraċ annwali mill-Kumitat tal-Ħarsin Soċjali. Naħdmu b'netwerk ta' esperti dan il-qasam u bażikament ippubblikajna rapport is-sena li għaddiet dwar miżuri li jistaw jittieħdu biex jtejbu l-ħarsin soċjali biex jagħtu iżjed effett u effett aħjar għal anijiet tal-Konvenzjoni ta' ġusma u da fil ta' drittijiet ta' persuni b'disabilità. fil tal-użu tal-fondi Ewropej dan huwa tħassib li regolari li l-komitati regolarment jaħdem fuq u nixtieq dan fassizza l-azzjonijiet li qed nieħdu anki l- it-titjib fil-regolamenti biex nisguraw appoċ għat tranzizjonijiet lejn il- lejn li wieħed jgħix fil-komunità u l-fatt il-Kummissjoni kienet qawwija ħafna eh, fl-implementazzjoni tal-fondi. Regolament ovvjament irrid jiġi rispettat iżda anki l-karta tad-drittijiet fondamentali. Jekk ikun hemm xi partikolari fuq l-użu tal-fondi aħna nixtieq nirċievu informazzjoni dettaljata biex imbagħad nistgħu nagħmlu segwitu flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali illi fl-aħħar mill-aħħar għandhom il-kompetenza u r-responsabilità biex illi jimplementawhom. Iżda, informazzjoni tal-użu tal tal tal-fondi eh, din l-informazzjoni nkunu nistgħu nwieġbu fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Nixtieq nam referenza l-itra mill-autoritajt Pollakki. Itra li aħna rċevinija huma fl-itra jgħidu li qed jagħmlu ħilithom kollha biex implementaw il-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda tal-Drittijiet tal-Persuni b'Disabilità u l-Ministeru jgħid li hemm kompetenzi maqsuma bejn l-Unjoni u l-Istati Membri fil-qasam tal-politika soċjali u għalhekk jagħmlu referenza għal l-Unjoni Ewropea b'referenza għal prinċipju ta' sussidjarjetà. Li din hija kwistjoni tal-Stati membri li eh, biex jiddeċidu dwar il- dan il-miżuri iżda eh, il-Komissjoni għandha tagħmel monitoraġġ tal-liġi tal-Unjoni Ewropea kullimkien li inkludi l-Konvenzjoni l-Unjoni Ewropea issa saret eh, imsieħba wkoll eh, parti u bekk hemm obbligu biex jagħmlu monitoraġġ tal-Istati Membri kollha u bekk il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f'dan il-każ partikolarment u bekk għandna nagħlqu l-petizzjoni u nkomplu bil-monitoraġġ tas-sitwazzjoni kullimkien fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li inkludu l-Polonja. Mela, daqshekk u eh, Nirringrazzjakom issa naddu għal petizzjoni tnejn. Fisem Jungend Verke Steiermark GmbH fil tal-parċipazzjoni għal persuni bil-kondizjoni ta' saħħa mentali fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonant huwa preżenti u nilqak f'dan il-komitat illum sur Robert Schuen, Robert Schuen għandek il-kelma għal ħames minuti. Grazzi, Signora President. Jiena qiegħed hawnhekk bħala rappreżentant ta' persuni bil-kondizzjonijiet tas-saħħa mentali. il-għanna għafas tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea tal ehm, fejn għanna numru ta' avvenimenti li seħħu fl-Istati membri biex nenfasizzaw il-bżonijiet ta' dan il-persuni li għandhom eh, kondizjoni eh, mentali ehm, biex jipparteċipaw mod iżjed attiv fil-ħajja ta' kuljum. Jiena qiegħed hawnhekk illum u l-parċipazzjoni attiva ta' dawn il-persuni fl-Unjoni Ewropea ma ġietx ehm, ma rikonoxuta għax ma tantxaw ħafna persuni hawnhekk preżenti biex jisimawni u bis ħames minuti ehm, biex ikunu għawnek prezenti biex jisimawni mux wis. E, e, ikun tajjeb kikun siru nafu dawn il-personi, iżda mu mux kapaċi jisegwu dak li jett najdu għawnek. Ma jistawx jisegwu importanti li il-personi dak li għandhom bżon u li kollom parċipazzjoni attiva demokratika fil-ħajja tal-Unjoni Ewropea. U f'ħafna eh, workshops li saru eh, waqt il dan il-programmi kien hemm ħaġa li baqgħet tisponta. Ħaġa li kienet importanti ħafna rigward tal-bżonnijiet ta' dawn individwi. U dak kien rispett, rispett għal dawn individwi. Bżonnijiet speċjali xanna bżon biex ikonna rispet, irrit ikonna l-ħin biex nisimaw, biex nifmu, biex natu spiegazzjoniet, miż-żewġ naħat. U il- waħda mir raġunijiet hija rieda li wieħed jesprimi ruħu persuni b'dawn il kondizzjonijiet komplessi ta' saħ mentali u bid-diffikultajiet biex jitalmu u ma' individwi li rridu narfu li ma jistawx jisimaw jitkelmu bħanna persuni li sa jċaqal u daqsek faċli faċilment kifet ma jistawx jaraw u jisimaw bħanna jingħad li l-proċess hemm ħafna għajnuna issa e, e, fil-proċess li għandna iżda Eh, memx implementazzjoni għanna mod iżid faċli biex il-persuni kun jistaw jaqraw eh, u anki biex ikollhom lingwa waħdanija fil-gwad tal-simboli, il-pictograms, blusu tal-pictograms per eżempju. U din il-bazi biex nkunu nistaw najnu il-persuni bid-diffikultajiet seri, eh, komplikati, l-aċċess għall-edukazzjoni, ovvjament, u għax-xogħol Ġili eh, jenaf minn dawn il-persuni li għandhom bżonn ix-xogħol u ma jridux jispiċċaw dipendenti fuq is-servizzi soċjali għal ħajjithom kollha, jridu jkollhom possibilità li jagħmlu kontribuzzjoni. Jridu jkollhom opportunitajiet edukazzjonali irridu kollom il-possibilità li għalaw il-flus tagħhom u jagħmlu kontribuzzjoni lis-sistema ta' servizzi soċjali fl-istati membri u anki li kollom il-possibilità illi, illi kollom pensjoni. U għal dawn individwi importanti u jridu li jieħdu eh, parti mid-teħid ta' deċiżjonijiet, speċjalment fid-deċiżjonijiet li eh, illi applikaw għalihom Dan ifisser illi għanna inwittu it tri għal dawn l-għaniet. Għanna għandhom ikollhom għanna du komunikazzjoni bla xkiel għal dawn il-persuni u għawnek rappresentanza politika u soċjali għed jiġu mitlubin. Kif ukoll l-autorappreżentazzjoni. Bħala konklużjoni, jekk qed nitkellmu dwar l-inklużjoni reali fil tal-proċessi ta' integrazzjoni, dan ifisser li m'għandniex biss ikonna l-affarijiet imniżlin fuq il-karta, l-Ewropa għandha żżid l-isforzi tagħha ħafna diġà sar. Iżda bħala parti minn il-proġett li għandna, aħna rajna li l-informazzjoni miżuri għadhom neqsin u ftit minnhom qed jaslu għal dawn in-nies nirringrazzja l-persuna li tkellem qabli eh, mill-Irlanda li eh, wera situazzjoni biċ-ċar. Issa fisem il-petizjonanti li firmaw dawn il-din il-petizjoni insejħu li rappresentanti għawnek biex eh, permessa din il-petizjoni nimxu l-qoddim biex nizguraw li dawn il-persuni kollom opportunitajiet um, ugwali, diffikultajiet tal-talim. Tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, u eh, kondizjoni ta' s-saħħa mentali komplikati ħafna. Grazzi ħafna, grazzi għal kontribut tiegħek, għal kemm inti xed tara ħafna kollegi fil-kamra, dan din il-laqad eh, tiġi web streamed u se tkun disponibbli għal kulħadd jiena żgura li eh, f'dan il-moment għandna ħafna kollegi u persuni ta' ċivili li qed isegwu din il-laqgħa waqt li jkunu qed jagħmlu xi ħaġa oħra. Jina nirċivi, nirċivi messaġġi l-ħin kollu fuq il-mobile tiegħi fej jajdu, jajdu, jirringrazzjawna u jibbatu li messaġġi. Hemm il-web streaming kull imkien fl-Ewropa u bekk hemm eluf ta' semmija eh, fl interventi tiegħek u ħaġa tajba li nkunu nafuha wkoll. Issa nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Grazie ħafna. Nixtieq nibda billi nirringrazzja petizzjonanta li jesprima b'daqshekk ċar u tkellem fejn sitwazzjoni fil ta' perċipazzjoni ta' persuni bi problemi ta' saħħa mentali u kondizjonijiet ta' saħħa mentali jew xi disabilitajiet eh, intellettwali biex eh, u anke biex inkunu nistaw nippermettu li jkun hemm il-parċipazzjoni minn dawn il-persuni u dana jinkludi kull aspett mill-ħajja, l-edukazzjoni u x-xogħol ġew enfasizzati minnek u anki l-użu tal-parċipazzjoni politika eh, <coughs> hija msemmija fil- fil-petizzjoni bħala kwestjoni importanti importanti li nisħu illi din il-petizzjoni isa ħarġet minn minn xi proġett ta' finanzjament tal- eh, tal-Unjoni Ewropea u bekk aħna kontenti fejn qed naraw li dan, dan il-proġett wassal għal iżjed trawim tal-kuxjenza tal-isfidi involuti hawnhekk u bekk għandna eh, naħdmu biżjed dettal u eh, iżjed malajr fuq dan kwistjonijiet biex niġġieldu dan kwistjonijiet biex najnu għanna xi strumenti li se jgħinu u għanna xi eh, artikoli taħt eh, l-artikolu 9, l-artiklu 21 li jajnuna biex najnu dawn il-persuni. L-artiklu 30 fuq il-parċipazzjoni politika u hemm imbagħad l-artikoli fuq l-edukazzjoni, il xol Importanti li ngħidu li dawk l-artikoli ma jistawx jibqaw biss eh, kwestjoni li eh, nsemmuha biss, aħna qed naħdmu biex isiru realtà illi dawn nies igawdu minn dawk id-drittijiet. Jiena se nagħtikom xi eżempji dwar kif qed eh, x'qed nagħmlu fil rigward tal-parteċipazzjoni attiva. Per eżempju, meta narganizzaw avvenimenti, ndaħlu fuq l-aġenda punti li joddu għal dawn in-nies namluħ anki bl-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, l-informazzjoni li natu permess tal-informazzjoni elettronika fuq il-website nizguraw li jkun fuq bil-format partikolari. Odu attenti li jkun l-interpretazzjoni tal-lingwa, li eh, il-format ta' speech to text. U anki li konna li jkun sempliċi u faċli li taqraħ barra minn hekk nixtieq nisħaq ukoll l-isforzi ta' l-istandardizzar li qed neħdu fil-gwad tal-iżviluppi legali. E, Fil-passaġġi adottati leġislazzjoni fuq it-fassil tal-websites. U e, biex l-applikazzjoni tkun iżjed aċċessibbli qed niddiskutu l-lat tal-aċċessibilità tal-Unjoni Ewropea fejn illi fih dispożjonijiet għawin fuq lotja tal-informazzjoni għal personi eh, b'disabilità format forma aċċessibbli dwar kif il-prodotti jaħdmu u anki fuq l-aċċessibilità eh, il fattizi ta' aċċessibilità illi fihom għax dan il-mod biss dan il-persuni jistaw jagħmlu l-għażla tagħhom u jieħdu deċiżjonijiet. Barra minnek li standards li jiġu żviluppati fuq il-livell Ewropew fi kwistjoni ta' kemm wieħed jista' jifhem eh, dan huwa importanti wkoll għandu rwol fil-ħtiġijiet li aħna daħħalna fl-att tal-aċċessibilità fl-Unjoni Ewropea f'rigward tal-edukazzjoni ma nafx jekk kontx hawnhekk dal aħna qed naħdmu flimkien mal-Aġenzija tal-Edukazzjoni Inklusiva, Aġenzija Ewropea, illi l-Kummissjoni qed tappoġġa Eh, u qed naħdmu flimkien mal istati membri. Nista' nkompli nagħtikom iżjed eżempji ta' dak kollu l-Erasmus Plus pereżempju koll biex niżguraw li l-istudenti b'disabilitajiet jistgħu jipparteċipaw. Il-informazzjoni li jirċievu irrid ikun aċċessibbli, eċċetra, eċċetra. Mela biex nala, nista' ngħidlek illi meta nħares li l-kompetenza tagħna fit-trawim tal-kuxjenza u anke fejn nagħtu informazzjoni qed nagħmlu avanzi kbar biex kull ma jmur isir iżjed aċċessibbli għal ħtiġijiet ta' persuni b'disabilità. Iżda l-implementazzjoni tal-konvenzjoni kif intqal diġà hawnhekk hija kwistjoni tal-kompetenzi maqsuma ma l istati membri iżda fil-realtà ma namlux monitoraġġ tagħhom, niġbru l-data, l-informazzjoni, noħorġu indikaturi iżda fl-aħħar mill-aħħar. Kull kull stat irid joħroġ rapport dwar kif qed jimplementaw l-obligi tagħhom, speċjalment fl-osma illi mhumiex fil-kuntest tal-liġi tal-Unjoni Ewropea iżda l-kwestjoni tal-aċċessibilità li kien ħarsu lejn l-iżvilupp reċenti jiena semmej dwar id-direttiva dwar aċċessibilità tal-web, id-diskussjonijiet hija fuq dan dina kol ma jmurret jisir isir eh, ħaġa ta' kompetenza ta' unjoni Ewropea u jiena semmejt l impenti għaj li l-ħtiġijiet tekniċi fuq l-standards li jakkampanjaw leġislazzjoni fihom element ċar li gwida dwar kif l-informazzjoni jisir aċċessibbli għal kull tip ta' disabilta' anki għal persuni b'disabiltajiet Eh, intellettuali u persuni b'kondizjonijiet eh, mentali b'mod li ikunu jistaw jifmuh. Thank you very much. Grazie ħafna. Issa niftaħ id-diskussjoni għal membri kiex jixtiequ jitkellmu. Sirju Sur Marja, Sinjura Esteras. Iva, grazie ħafna. L-unet grazie għal petizjonanti. Il-petizzjoni tispjega il dibattitu fuq l-aċċessibilità għal għal dei persuni diżabbli. Namlu referenza għal għal edukazzjoni inklużiva għal ħafna affarijiet u f'dan il-moment il kif kienet qed rappreżentant tal-Kummissjoni qed naħdmu fuq il eh, qed issir xogħol fuq il-aċċess għad-diżabilità għal-trasporti pubbliċi u nistan nibdew il-fazi ta' trialogu u għanna strategija Ewropea għad disabilità għanna u konvenzjoni u koll li eh, tal-ġlus maquda li strument eulini eh, għal aċċess għal personi tal disabilità. Mbagħad għandna anki <clears throat> eh, il- il-kumitati kollha tal-Parlament u kif ukoll anki l-Ombudsman jieħu sem f'din l-attività. U u għanna nishtiqu naraw illi din il-konvenzjoni tiġi implementata mezz stati membri kollha u anki l-Awstrija. E, u e, propju e, suppost aħna namlu verifika regolari ta' l-implementazzjoni fil stati membri nista' nala fl-opinjoni tiegħi din il-petizzjoni, però rridu nifukaw fuq dak li eh, sar fl-implementazzjoni. L-Unjoni Ewropea wkoll se toħroġ l-apport biex tara kif qegħdin nimplementaw fl-istati membri naħseb li jena l-Makolata u anki l-President se nifukaw fuq dan qed jiġi implementat u rispettat u jekk ma jiġix għandna dokumenti ġa biex nibatu allerta. Sur Marias? Grazie, President. Iba tista tara, tista tara um, mend il-petizjoni eh, il-persuni b'disabilità għandhom verament problemi reali Eh, l-accessibilità jgħal iktar ħaġa importanti għawnek, rridu nsibu mod kif nistaw n-implementaw il-konvenzjoni ta' ġuż ma'uda. Eh, L-għanu propju dak li nejnu u għanna ħafna mm, petizjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet u naħseb li laqa tal-lumu jgħala importanti ħafna imħabba fil-workshop li kena u l-prezentazzjonijiet differenti minar il-kooperazzjoni tal-Kommissjoni tal-Stati membri naturalment ma, ma, ma, ma jistax jisir progress. ħafna drabi dawn l-argumenti e, e, pretesti minna tal-istati membri, però hemm e, obbligi u hemm bżon jaslu għal ċerti rizultati biex jizguraw il-UNCRPD jittiġi implementati ma jistax il-persuni jistennew sakemm id-deċiżjoni tittieħed minn naħa tal-Istat membri. Allora għandu jkun hemm pressjoni. Pressjoni minn naħata ta' għana forsi u lejn l-Istati membri. Ovvjament din il-petizzjoni għadda tibqa' miftuħa irridu namlu pressjoni, l-ikbar pressjoni possibli fuq l-autoritajiet austriaċi imma anki l-Istati membri kollha messaġġ iridu nibatu li aħna bħala Parlament Ewropew bħala Komitat għal petizzjonijiet aħna nemnu illi e, il-persuni b'dizabilitajt għandhom bżon ta' jnuna u ma jistax ikun hemm lebda ebda trattament ta' diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Nishti nirringrazzja il-petizjonanti għax il-petizjoni tiegħek hija eh, fwaqta ħafna fl-2016. Eh, wara l-2016 sar ħafna xogħol smajna l-Kummissjoni, kollegi u anki eh, illi issa hemm impenn li ma kienx jeżisti fl-2016 u anki l-att ta' accessibilità id-direttiva fuq l-accessibilità del web dawn huma kollha ah, affarijiet lingwaċ, teknoloġija ġdida, dawn huma kollha affarijiet li qegħdin jiġu konsidrati. Eh, eh, u ma kienux meta ġi prezentat il-petizjoni. Allora għandkom irnexxilkom tiksbu ħafna tista' tmorru lura lejn il-kollegi tiegħek u tajdu li għamiltu irnexxilkom tiksbu progress kbir minnaħa tal-Parlament, tal komitat tal-Petizzjonijiet. Is-sitwazzjoni e issa differenti għamħabba il-konvenzjoni UNCRPD għax ġiet ratifikata mill-Unjoni Ewropea fl-aħħar u anki bosta stati membri ratifikaw wkoll kif qal anki sur Marjas għanna sfida kbira u dimna bl-implementazzjoni ta' din il-konvenzjoni. U aħna allora Eh, nortu fuq il-Kommissjoni li ħatam il-monitoraċ neċessarju u tirrapporta eh, l-inna l-ura jekk hemm ksur nuqqasijiet fi stat membri nittamaw li ma jkunx ma aħna nafdaw fil-Kommissjoni u smajna minn il-Kommissjoni eh, il-Kommissjoni qalet il kas u għacċar inti għedna ħafna fil-proċess u l-kwistjoni ta'kom ġew konsiderati fil-proċess kemm fil-Kommissjoni Ewropea kif ukoll fil-Parlament Ewropew U aħna anki mill-Komitat tal-Petizzjonijiet aħna notifikajna anki l-Komitat Empl u naħseb il issa wasal il-moment eh, biex il-petizzjoni tinara għax il-kontribuzzjoni tijak ġit eh, ġit eh, il-mira tijak ksibtuha u qed nara li inti qed tagħmel brasek biex taċċetta u issa tista' tinvesti l-enerġija tiegħek fuq Eh, fuq suġġetti ħor fejn eh, jina żgur li l-kapaċitajiet tiegħek huma neċessarji u nimmaġna li hemm ħafna eh, suġġetti li tistaħdem fuqhom fl-Awstrija. U norbtu fuq il-Kommissjoni biex tejna fil-proċess ta' monitoraġġ tal-implementazzjoni. U issa għaddu għal-petizzjoni li miss 857 Romina Afrazani fuq diffikultajiet illi jaffaċċaw il-persuni b'disabilità eh, firru manija u l-petizjonanti edha fostna. Eh, Mena antik il-mikrofonu l ħames minuti. Grazzi, President, tal-li tajtni l-possibilità nitkellem. E, inna 10 snin issa il-membri tal-Unjoni Ewropea fir-Rumanija l-Unjoni Ewropea tappoġġa il-Konvenzjoni tal-ġnus Mauda Uh, allora hija verament ħasra u ta' mistħija li Romania ma' implementat lebda waħda minn dawn il-policies eh, li huma inklużi fil-konvenzjoni. Il-konvenzjoni ta' titkellem fuq aċċess uguali għal servizzi pubbliċi u dawn jimpludu anki e trasporti Ma tistax ir tisfrutta l fat li hija membru tal-Unjoni Ewropea u ma u ma tkom u ma ma tissodisfax l-obbligi l-obbligi tagħha. Issa Rumanija ma diġ ġdida, aħna għandna iktar minn 20 eh, miljun persuna, allora hemm eh, talba u trasporti pubbliċi per eżempju eh, il-ferrovija tiġi użati bejn l-imliet l-imliet principali fl fir-Romanija. E, u b'dan il sistema u għet jista' jista' vjaġġa bejn e, il-post ta' studju e, għal post ta' xol u l-post ta' fejn u għet jgħid, Pero mem lebda aċċess għal persuni b'diżabilità u lanqas fil-Bukarest li għal kapital ta' Rumanija. E, Romania impenjat ruħal biex ti pretteġi dritti tal-ċittadini taħħa, pero insit il-persuni b'dizabilita imma dawn il-persuni ta' min weħet jipproteġihom. E, Il-Romanija neħet il-drittijiet bażiċi għal dawk il-persuni li għandu jkollhom aċċess ugwali għal dawn is-servizzi biex weħet jivvjaġġa bit-tren fir-Romanija. U wieħed għandu jgħaddi minn proċess diffiċli u inġust l-onet rrit jikteb itra l-istazzjon 15 il-ġurnata qabel biex biex jitolbu l-permess jivvjaġġaw. Umbat id deċezjoni jekk dan il-permess jirċevux hija diskrezzjon eh, tal-kumpanija tal-ferrovija. Il-problema mbagħad tagħna hija eh, meta wieħed ikollu wheelchair għandna taraċ oljin ħafna U meta jina staqsejt għalu li li nistana jistaw jamlu xi arranġamenti. Jina darba kelli nivjaġġa il-ħin kollu ħdej il-bib tal-vagun. Jekk xaħat mux dizabli ikollu jidħol f'dan il-proċess biex jagħmel vjaġġ bit-tren kien ikun hemm skandlu dawk li għandhom disabilità ta' mobilità eh, għandu jkollhom aċċess għal dawn il- eh, eh, bat nitkelmu anki fuq disabiliti oħrajn, mem nebda ġustizja għal persuni li ma jisimawx u l-persuni li ma jarawx. Bħala ċittadini tal-Europa, aħna rridu uh, nift Takru illi wieħed jew għandu jkun normali u jiġi trattat normali, imma jekk wieħed jiġi tratt jekk wieħed ikollu diżabilità jiġi trattat bħala ċittadin ta' sekonda klasse. Il-persuni b'diżabilità m'għandhomx id-drittijiet għall-edukazzjoni, għall-impjegi u anki l-possibilità ta' soċjalizzazzjoni. U ħafna minna naqas biss ma nistaw noħorġu minn djarna ma nistawx immorru immorru nirespiraw l-arja eh, friska barra mid-djar tana. Jena nitlob il-Unjoni Ewropea tiħu azzjoni u eh, tobbliga l-Romanija eh, tirrispetta l obligi kollha tagħha kienem ħafna proġetti li il-gvern wet biex joffri servizzi għal persuni b'dizabilità, ma non labda waħda minn dawn il-wedit ma ġiet ma, ma, ma sodisfatta. Ija verament ħasra u ija ta' mistħija illi l-Unjoni Ewropea ma għamlet xej biex eh, tiżgura l-implementazzjoni. Għandu jkollna l-istess opportunità. Fir-realtà, Eh, mannix u r għanda tiġi eh, sanzjonata għal dan għal fat li ma implementax dan l-obbligu. <coughs> il romania edha eh, ma jistati importanza l-obbligi li suppost għanda u il-kwestjoni ta' trasporti inaċessibli tistat tista' anki tolqot il-ħafna persuni. Eh, u ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea għandhom dritt eh, ikollhom ħajja normali u jivvjaġġaw anki fil-su intern kollu. Irridu nizguraw illi il-persuni b'disabilità għandhom l-appoċ tal-gvern tagħhom u l-gvern se jproteġi drittijiet tagħhom. Jiena nixtieqkom tiftakru illi il-persuni b'disabilità u huma huma verament minoranza, però eh, nixtieq fakkarkom illi jista' jiġri eh, jista' jiġri li kwalunkwe persona, anke persuni li eh, huma preżenti f'din l-awla jista' jiġrilhom xi ħaġa u jsiru diżabbli minn jum għal ieħor. Grazie. Thank you very much. And when you speak, I become an... Grazie. Eh, grazzi tal-mod kif inti titkellem, e, inti provajt tistiden l-persuni, e, l-persuni, e, l-membri tal-parlament rumeni li jiġu jivjaġġaw miegħek biex jifmu huma biex jifmu ma xinu ma diffikultajiet li inti ta' faċċa meta tikollok tivjaġġa. Sir attivista, jena provajt insib kontatt ma' ma partiti politiċi differenti biex najdilom eh, x'qed nagħmel, però ignorawni. U din hija ħafna iktar eh, eh, ta' ħażra. Eh, għandek issa għandek il-persuni eh, mill-Komitat tal petizjonijiet anki mill-Greċja, mill izvezja minn Spanja li jistaw jiġu u jappoġġaw, każ dan huwa skandlu. Issa nixtieq nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni, nitama lill-Kummissjoni wkoll tista' tingħaqad magħna f'din il ġlieda Iva, naturalment anki l-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi ta' ċittadini E, b'dizabilitajiet u mobilità ridotta. Aħna nifmu l-frustrazzjoni tal-petizjonant fuq il-diffikultajiet attuali fl-użu tal-trasport pubbliku u anki fuq l-inaċessibilità tal-sistema ta' trasporti fir-Rumanija b'mod partikolari. Il-Kummissjoni e impenjata biex tipproteġġi drittijiet fondamentali ta' ċittadini kollha Eh, id-dritt għal biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni u dritt għal mobilità u dana eh, skont l-impenji tagħha skont l-istrateġija Ewropea għad diżabilitajiet hija qed tagħmel ħafna attivitajiet biex ittejjeb is-sitwazzjoni għal persuni b'diżabilità jew mobilità ridotta. Eh, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq dak li għamilna fuq il-drittijiet tal-passiġġieri għal persuni b'diżabilità u mobilta ridotta u anki għal u anki fuq l-speċifika teknika għal interoperabilità għal dawn il-persuni u forsi il-kollegi tiegħi anki jixtiequ jżidu xi ħaġa oħra fuq il-liġi ta' accessibilità Ewropea. Attualment għandna regolament 371 tal-2007 fuq it-trittijiet tal-persuni li vjaġġaw bit-tren Eh, dan ir-regolament diġa fih innifsu jinkludi dispozizjoniet, xi dispozizjoniet għal persuni b'diżabilità u mobilità redotta, imma tifoka aktar fuq l-assistenza mill fuq l-aċċessibilità sistema. Ir-regolament attuali sfortunatament jippermetti li l-Istati membri jagħtu eżenzjonijiet għal servizzi lokali domestiċi tagħhom. U r romania ħadet verament vantaġġ sfruttat dawn l-eżenzjonijiet U allura huma eh, użaw eżenzjoni fuq l-artikoli kollha mhux ehm, obbligatorji tar-regolament u dawn l-artikoli jinkludu dawn it-testijiet e, e, li jridu jingħataw għal persuni b'diżabilità u mobilità ridotta fil-istazzjonijiet u fit-trenijiet. U dan jfisser li bosta minn dawn l-artikoli, apparti l artiklu fuq il-non diskriminazzjoni u fuq l-informazzjoni li għandha tingħata dettaljata fuq l accessibilità ta' sistema ferroviarju il e artikoli l-oħrajn kollha huma eżentati fis-servizzi lokali il-kumpaniji ferroviari rumeni naturalment iridu jikonformaw eh, ma l-specifika teknika ta' interoperabilità għal persuni anki b'disabilità u mobilità ridotta u dana effesser illi l-infrastruttura ferroviarja u il-vaguni kolla u l-istazzjonijiet u l ambjenta ferroviarju għandu kollu ikun eh, isir accessibli b'mod gradwali legali u dan jfisser illi kull darba illi tinbena stazzjon ġdida jew trenijiet ġodda dawn għandhom ikunu aċċessibbli u konformi bil din il-PRM TSI, b'din il-liġi. U però fuq il- Uh, rolling stock eżistenti u fuq l-istazzjonijiet eżistenti mem lebda obbligu li jissir xejn sakemm ma jiġux uh, ma jkunx hemm upgrading eh, u mem lebda skadenza lanqas biex dan l-ambjent u il-vaguni u trenijiet ikunu aċċessibbli Propju l-lum kienem laqa tal-bord ta' konsulenza fuq l pmtrsi għax dan jiġi revizjonat eh, regolarment u anki Romania hija eh, qed tipparteċipa f'dan ir-rapport u jafu eh, x'inhuma l-obbligi tagħhom. Fuq l-regolament 1371 fuq l obligi u drittijiet tal-passiġġieri fis-27 ta' settembru il-Kommissjoni għadha kif adottat proposta għal revizjoni ta' dan il-regolament u, u din, dan, din il-proposta fija ħafna titjib biex tkun tista' tagħti l-possibilità għal dawn il-persuni eh, li jużaw is-servizzi ferroviari. L-ikbar bidla hija li aħna sen naqsu l-eżenzjonijiet biex propju dan il-kapitlu numru 5 li fih drittijiet kollha eh, tal-persuni b'diżabilità u mobilità ridotta issir obbligatorja. L-eżenzjonijiet se jitnaqsu um, b'mod ġenerali, ma speċjalment eh, dan il-kapitlu 5 fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità se jkun se tkun ħtieġa obbligatorja fis servizzi kollha ferroviari. Dan mhuwiex kollox għad baqali affarijiet xnajt ħalif eh, barra mill-eżenzjonijiet il-Kummissjoni wkoll tipproponi it-tejjeb il-ħtiġijiet ta' informazzjoni li l-informazzjoni kollha għandha tiġi motija format aċċessibbli għall-iżabilitajiet kollha mhux biss għal min ma jismax u ma jarax, imma e, e, aħna nipproponu anki illi għal dawk il-persuni li ma jistawx jixtru biljet fil-istazzjon għax ma kienx hemm counter aċċessibbli għal persuni b'dizabilitajt jew ma kienx hemm magna, illi dawn il-persuni e, jistaw jixtru mingħajr ma jkollhom sanzjoni ma jħallsu sanzjoni il-biljett fuq it-tren stess aħna qed niproponu se niproponu koll li għandu jkun hemm disponibbli assistenza il-ħin kollu um, illi joperaw it-trenijiet u skont ir-regolament attwali u jiena nixtieq eh, nagħmel referenza għal eh, periodu ta' prenotifika il-regolament attwali jitlob illi l-persuni il b'diżabilità jinnotifikaw 48 sija minn qabel jekk dawn il-ħtiġiet isiru obbligatori se applikaw ukoll għal Romania. Allora jekk kumpanija ferroviarja tolbok ta' til-prenotifika 15 qabel li ħaġa inkredibli. Allora enti tista' tilmenta uh, fuq il mal-korp ta' infurzar nazjonali. U uh, għana u kompensazzjoni fuq il- eh, fuq il-tamir ehm, ta' mobilità e, e, jekk jiġi mm, jekk jinkiser il-tamir tijak allora għandu jkollok eh, tamir ġdid u aħna qegħdin anki nintroduċu taħriġ obbligatorju tal-istaff għal persuni li jassistu dawn in-nies eh, eh, b'diżabilità fuq it-trenijiet dan attwalment mhuwiex obbligu però qed nintroduċuh allora fl-istazzjonijiet u fuq it-trenijiet eh, il-kumpaniji ferroviarji jridu jagħmlu taħriġ għal personal tagħhom biex ikun jistgħu jagħtu assistenza li huwa li huwa xierqa għal persuni mhux biss għal dawk li jużaw il-wheelchair imma anki għal disabilitajiet kollha. U fl-aħħar edin anki intajbu l-proċess eh, tal-ilmenti, eh, tal-ġestjoni tal-ilmenti fuq il-kumpaniji kollha anki ta' trasportu anki tal-ferrovjarja e, e, u hekk ikolkom il-menti tistgħu tagħmluhom daw fl-istazzjonijiet. Din il-proposta kif għadni għad għada kif ġiet adottata 15 ilu diġa' kena tlet laqat fil kursil se jkollna tnejn oħra e, din dan il xahar u l-presidenza estonjana għada tamel pressjoni fuq dan u jena nishtiq anki nitlop il-Parlament Ewropew eh, biex tappoġġa dan l-isforz biex dawn id-dispożizzjonijiet inżommuhom uh, eh, attuali fir-regolament eh, il-ġdid. Grazzi. Nishtiq inżid xi ħaġa. Uh, il-kollega tat deskrizzjoni dettaljata tal-situazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea. nixti eh, nżid monajt li l romania fl-2011 ratifikat il-konvenzjoni u firmat anki il-protokoll addizjonali, però ma ratifikatux. U dan jfisser li eh, komunikazzjoniet ma jistawx jintbatu l-Kumitat imma nixtieq ninkoraġġa l-petizjonant biex jagħmlu impenn ma' s-soġieta ċivili Eh, fuq dawn il-kwistjonijiet fil-ċiklu ta' reportaċ. Il-Rumanija iktar tard se jkollha tibat dan ir-rapport mbagħad is-soċjetà eh, ċivili tista' tibat eh, informazzjoni alternativi u rapport alternativ u jgħidu li mhuma il-problemi. U l-komitat jihdu bis-serjetà ħafna dan it-tip ta' informazzjoni importanti Eh, għalix il-konvenzjoni ċara mux bis fuq l obligi fuq l-aċċessibilità imma fl artiklu 9 fuq kwalsiasi, propju kwalsiasi servizz li jenata għal publiku eh, ikun e, xikun organizzazzjoni pubblika u privata, il kompetenzi eh, ta' zoni eh, eh, li kienem regolament fuq minna ħatta l-Unjoni Ewropea, anki Romania għanda kompetenza u anki drittijiet tal-persuni b'dizabilitajiet fl-artikolu 20 fuq il-mobilità personali. Aħna għonek, nista' nizgurakom illi l esperienza illi l-kollega tiegħi eh, semmit fuq l ezenzjoniet fil-leġizlazzjoni u protezzjoniet u eh, skop limitat din ħaġa illi noħduha bisreta ħafna fil-liġi ta' aċċessibilità Ewropea u mm, hija ħaġa li hija essenzjali li għandha tasal, għanna naslu għalija għandu jkonna definizjoniet u ambitu ambizjus u għandu jkonna eżenzjoniet limitati biex ikunu verament eċezzjonijiet u mhux in-norma u għandna konna infurzar qawwi u dana huwa dak li għandna f'moħħna meta nippreparaw il-liġijiet fuq l-aċċessibilità anki b'din esperjenza u, anki l-informazzjoni fuq self-service terminals. Ter dana biex nintegra dak li għalet il-kollega. Grazzi. Usual and... Uh, iva, fil-fat, uh, mux soltu jiġri dan imma għawilna qalbna li l lu manka l-kommissjoni għed titkellem fi spiritu ta' attivista. Issa nad kelma li rosa mbat wara li l-onorevoli Marjas. Iva, grazzi ħafna fil-fat. Tassew, u uh, għed jihu gost jisma dan il-klim minn fom il-kommissjoni. Jina rajt, il-petizzjoni li inna ir-Rumanija u smajtu kol dak li kella xi tgħidilna l-Kummissjoni jidher biċ-ċar illi għalkemm l-Rumanija hija fil-fatt ir-Rumanija hija waħda minn dawk e, l-unika stat membru mit-28 illi għada ma irratifikax. Iffirmat iżda mhux qed tkun konformi magħha. Dan eh, huwa importanti li jinbidel għaliex il-persuni b'disabilità, il-persuni b'mobilità naqsa rridu jikunu jistaw jiexu ħajja l-istess bħal tagħna għandhom il għandu jkollhom il-possibilità li jkunu jistaw jivvjaġġaw mandux għalfejn ikollhom joqogħdu jorganizzaw irbiħom miftit ġranet qabel għaliex pereżempju jridu jaraw minn serjejnhom, jridu jaraw jekk hemmx il-possibilità li vjaġġaw fir-Rumanija bil-wheelchair. Jista' jkun eh, illi dawn il-persuni b'disabilità fir-Rumanija jkollhom jaffrontaw anka vjaġġ ta' għaxar sijat dawn in-qasijiet ma' mux qed jipprovdu ugwaljanza, imorru li lin u, u jiksru il-drittijiet fundamentali. Jekk dan mhux qed isir b'mod intenzjonali għaliex l-awtoritajiet rumeni ma mhux qed eh, qed jgħidu illi dawn id-dispożizzjonijiet mhux se jitru fis-seħħ għal dawn l-ewwel ħames snin, naħseb li xorta mhux minnu dan għaliex hawnhekk qed nitolbu biss għal affarijiet obbligatorji. Però lil minn hekk il-gvern m'għandux biss japplika l-affarijiet illi huma obbligatorji. Il-gvernijiet għandhom imorru saħansitra lil minn hekk. Il-kwistjoni ekonomika mbagħad dan mhux punt għaliex id-drittijiet tal-bnidem għandhom jieħdu l-ewwel post. Ovvjament, nixtiequ nħallu din il-petizzjoni miftuħa u dak li qed nissuġġerixxu jiena u ma dubju li ser siħeb miegħi il-kollega Greek l-Onorevoli Marja li dejjem ikun hawnhekk preżenti huwa li nissuġġerixxu il-President illi imorru żjara fir-Rumanija biex bhekk nitfgħu iżjed pressjoni Aħna bħala Kumitat Peti, aħna maħniex eh, komitat li għandu li huwa vinkolanti li jista' jgħaddi liġijiet eh, vinkolanti, iżda aħna għandna seta li nmissu l-kuxjenza taċ ċittadini tagħna, nisforzaw iċ-ċittadini tagħna jirriflettu. Jiġifieri din iżjara għandna għandha tejn sabiex il-persuni jirriflettu fuq din is-sitwazzjoni u għawek mhux qed nitkellmu biss fuq it-trasport ferrovjarju qed nitkellmu dwar l accessibilta fil-djar ukoll. Dan ukoll huwa importanti. Jiena konvinta illi l-edukazzjoni inklusiva u kol għet esperienza ċerta problemi u fil-fat problemi probabilment huma ikbar mill-li dawk li għandhom ikunu. Għadna l-ura wisq fl-approċ tagħna biex ikun hemm aċċessibilità assu. Mhux qed nagħmlu l-bidliet li suppost isiru biex niskuraw lill persuni b'disabilità kollhom aċċess għas-suq. Meta qed nitkellem fuq xogħol, mhux qed nagħmel referenza għax xogħol li huwa apposta għal persuni b'disabilità. Qed nitkellem fuq xogħol deċenti. Xogħol illi huwa li joffri riżultati għal persuni b'disabilità u għal negozju li ħaddem il-persuni b'disabilità bl-istess mod. Jiena nissuġġerixxi jekk taqbel il-Kommissjoni u jekk taqbel ukoll Romina li aħna bħala Komitat Peti nżur rumanija u nitkellmu mal-awtoritajiet biex bekk nitrattaw din il-kwistjoni tal-aċċessibilità mhux biss uh, fis-settur tat trasport, iżda fis-setturi kollha in ġenerali fir-Rumanija. Grazzi. Grazzi l'onorevole Maria Marja sissa. L-ewwel qabel kollox, Signora President, nixtieq uh, nifraħ l eh, petizzjonanta għal analiżi tagħha u għal din l-inizjattiva u tal-ħalet din l-inizjattiva u resqet eh, u dan il-Kumitat Peti hija ħasra illi fir-Rumanija l-affarijiet huma daqshekk diffiċli għal persuni b'diżabilità. Jidher illi l-awtoritajiet m'għandhomx interess fis-sitwazzjoni ta' dawn il-persuni u qed jagħmlu użu mill-lakuni fil-liġi biex jevitaw issolvu dawn il-problemi, problemi ta' ċessibilta' u Il-petizzjonanta għaltilna illi mistax il-ġurnata qabel trid toqgħod tgħid lill-awtoritajiet jekk uh, li ser tivvjaġġa u li m'hemmx aċċess għal stazzjon ferroviarju lanqas ma kun possibbli għalija illi taċċessa u titla fuq il-ferrovija kif tixtieq, eċċetera. Dan mhux aċċettabbli aħna kif nistgħu fil-prattika naslu għal ttip eh, għal riżultati pozittivi Naqbel mal-kollega eh, Rosa, li qalet illi eh, Rosa li qalet illi għanna nżuru il-Romania. Il-bira id-deċidejna biss fuq zjara waħda dik tal-Ġermanja. Walek forsi anka fid-dawl ta' din il-petizzjoni, ta' dan il-kas u minħabba li ikolna spiss petizzjonijiet minn Rumanija. Jekk nistgħux nżuru dan il-pajjiż, għandi proposta oħra wkoll biex bekk inkunu nistgħu neżerċitaw kemm jista' jkun pressjoni possibbli. Wara li smajt il-Kommissjoni titkellem b'mod daqshekk proattiv, Nista kif edna Kif qalet ukoll il-Kummissjoni ser ikun hemm regolament ġdid u għalissa japplikaw ċerta eċċezzjonijiet. Sa kemm eh, tgħaddi din il-liġi il-ħabiba tagħna mir-Rumanija m'għandix aċċessibbli ma għandix aċċessibilità għat-trasport. Walek nissuġġerixxi illi namlu talba l-Kumitat eh, budgetarju biex ma japprovax l-ebda fondi allokati l-Rumanija sa kemm ma jkollniex sinjal minnaħa tagħhom illi qed ikunu konformi. Jiġifieri jekk il-fondi li għaddu mill-Parlament Ewropew l-Rumanija ikunu jistaw jiġu imrażna jew anka mizmuma, qed nitkellmu fuq biljuni ta' euro, Jekk appuntu żomm dawn il-fondi jew tnaqqashom, tiżgura li l-awtoritajiet rumeni jaħdmu u jaħdmu malajr fuq din il-kwistjoni tal-aċċessibilità. Din iż-żjara Iva, tista' tqajjem kuxjenza, iżda forsi l-awtoritajiet rumeni ma jagħmlu xejn qabel ma jgħaddi ħafna żmien u ma iżommux mal-obbligi tagħhom skont il-konvenzjonijiet internazzjonali. Però li kieku kellna din il-kwistjoni nresquha qudiem il-budget għal kontro il-kumitat skużawni għal budget u anka l-Kumitat Tran kif ukoll il-Kumitat għal kontroll Budgetarju jiena membru ta' dan l-istess kumitat naħseb li bekk jirnexxilna inċaqalqu l-affarijiet tmiss il tmissilhom il-korda bekk u jirnexxilhom jihdu azzjoni. Dan ifisser ukoll illi ċittadini b'ċerta diffikultajiet ikunu jekk ma, ma, ma, ma jisirx tibdil, dawn il-persuni b'disabilità la ser ikunu jistaw jistudjaw, la ser ikunu jistaw jiċċaqalqu, minn posta liħor la ser ikunu jistaw jaħdmu. Nasab illi din tassew sewja sitwazzjoni inġusta r-Romanija u naħseb illi għandna maġixxu b'mod daqsxejn iżjed drastiku. Għaliex jekk ma nagħmlux dan ma nkunux eh, f'pożizzjoni li ngħinu l ċittadini eh, issa fil-preżent. Grazzi ħafna il-petizzjonanta. Grazzi ħafna, napprezza illi kienaw daqsek daqshekk persuni li parteċipaw fuq il-kawża tiegħi. Għawi li qalbi illi qed ikun hemm proposta ta' dan it-tip għaliex jidher biċ-ċar li rakkomandazzjonijiet mux qed jaħdmu mal-awtoritajiet rumeni, jekk hemm mod kif jgħaddu mit-tieqa flok mill-bieb hekk ser jagħmlu. Walek, naħseb li s-suġġeriment li rċivejna huwa l-mod kif ikun hemm ratifikazzjoni tal-konvenzjoni. Eh, jekk dan huwa l jekk dan huwa l-mod eh, Eh, illi nistaw immexxu bihom l-affarijiet tajjeb ħafna li xieħ le naħseb illi lanqas sa żmien lanqas sa żmien li nasal l pensjoni mhux ser jinbidlu l-affarijiet. Grazzi, grazzi ħafna u nirringrazzjak aktar li vjaġġajt sa Brussell biex semmejt leħnek. Ovvjament, inħoss illi din il-petizzjoni ser tibqa għanda tibqa miftuħa, ser nibatu u kol din il-petizzjoni l-Komitat Tran u naħseb issa tassew em, firxa ta' opportunitajiet biex nidu azzjoni legalment. Aħna bħala membri tal-Komitat eh, irridu ninkoraġixxu lil membri tal-Kumitat Tran, per eżempju għanna l-Rosa li hija stess membri sostituit tal-Kumitat Tran nitolbu l-membri tal-Komitat Tran biex jissegwi din il-kwistjoni u niżguraw illi tassew ibidlu l-affarijiet. Wara kollox. x'ifisser fisser il-moviment ħieles tal-persuni jekk ma jinkludix il-persuni b'disabilità. U meta ngħidu ċaqli ħeles qed infissru ċaqli eh, fis-sens li tbiddel il-pajis biex taħdem jew biex ehm, tgħix post ieħor. Ah, jekk lanqas biss nistgħu nċaqalqu fiżikament lil persuni minn posta ieħor fir-Rumanija fuq xi qed nitkellmu hawnhekk. Jekk qed tibqa' ħolma għal ċerta persuni il jużaw trasport pubbliku f'pajjiżhom stess. Tassew ħolma kera din. U hija tassew ħasra u hija tassew kera illi l-awtoritajiet rumeni qed japprofittaw irwieħhom mill-lakuni fil-liġi illi jeżistu. Għalhekk aħna ser nibatu itra b'saħħitha lill awtoritajiet rumeni biex nitolbuhom għall-opinjoni tagħhom fuq din il-kwistjoni b'mod partikolari fil-eżenzjonijiet l-eżenzjoniet li aħna offrejnielhom iżda nfakruhom li dawn l-eżenzjoniet mhux se jibqgħu japplikaw għal dejjem. Naħseb dak li għandna nagħmlu huwa illi nresqu din il-kwistjoni dim is-segretarjat biex niddiskutu din il-kwistjoni jekkux possibbli li nimmobilitaw il-gruppi politiċi wkoll biex ninkoraġixxu dan kollu. Issa, rigward il-Kumitat Budgetarju u l-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju, ma naħsibx li huwa fil-kompetenza ta' dan il-komitat li għamel xi ħaġa ta' dan it-tip, però jiena noqgħod fuq il-bona volontà tal-membri ta' dawn il-komitati, inkluż il-bona volontà tiegħek, Onorevoli Marias. Nixtieq finalment nirringrazzja lill kummissjoni Ewropea għaliex in-qasijiet anzi għaliex il-konvenzjonijiet illi firmat il-Rumanija għandhom japplikaw ser namlu minn kollox biex nizguraw li dan iseħ. Grazzi li l-kolħat eh, tal-prezenza ta'kom f'din is-sessjoni dal-ħodu. Nishtiq nirringrazzjakom tal kontu prezenti fosta anka lilkom li zortuna mir-Rumanija għaw qalb il-persuna qed jappoġġawkom u jankomplu niġġieldu.